Okay, dear colleagues, it's uh, five minutes past three, so I... Mela tlita u ħamsa, mela niproponi li nibdew l-ewwel punt fuq l-aġenda u għal-adozzjoni. Jekk m'hemmx aġġessjonijiet għal bozz, allora nistgħu ngħidu li hija adottata. U issa mbagħad hawn l-ħabbir tal- tal-presidenza, interpretazzjoni bil-lingwi kollha ħlif bil-Gajliku bil-Kroat. Umbat bħala endorsement tal-rakomandazzjoni tal-koordinazzjoni l ewel l-ewwel punt huwa eh, nomina tal rapporter eh, Bogdan ġi eh, nominat rapporter għal Libe Own Initiative umbat Adamovic fuq il-Media Freedom protezzjoni tal-ġurnalisti fl-Europa, Umbat hemm Zarza Lehos rapporter għal rapport ta' implementazzjoni libre fuq l-implementazzjoni tal-mandat uh, ta' arrest Ewropew. Claude Moraes ġi maħtur rapporter fuq il-rapport ta' inizjativa propja fuq eh, fu il-migrazzjoni le, eh, legali, ċjoħu eh, daru rapporter fuq il-rapport ta' inizjativa fuq l-AI, Mika Ixtimeċa rapporter fuq il-rapport ta' inizjattiva propja fuq it-twaqif tal-mekkanizmu tal-Unjoni Ewropea fuq demokrazija. Fabien Keller fuq il-rapport ta' implementazzjoni tal-implementazzjoni tal-regolament ta' plentlita strik eh, tal-rapport ta' implementazzjoni libre fuq il-rapport ta' implementazzjoni tal-return directive Romeo Franz fuq l-implementazzjoni tal-, rapport l-istrateġiji ta' integrazzjoni Roma u Claire Dali eh, rapporter tal-situazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Rapport annuali. Il-Kumitat jaċċetta dawn in-nomini se skont ir-regola tal-214 eh, u mbagħad l-aħħar eh, aħbar se jkollna vot elettroniku llum fil-5 u 25 għal daqstant ġibu l-karti tal-voti ma'kom biex inkunu nistaw nivvotaw f'dak il-vot. Issa ngħaddi għal punt tlieta fuq l-agenda. <coughs> Il-konferenza il da from Tampere 20 to Tampere 2.0 illi saret f'Helsinki f'Ottubru eh, aħna għanna eh, kellima eh, tal-konferenza skont eh, tal-presidenza tal-presidenza finlandiza u u dawn huma il-European Policy Center u Network Odeus, Odysseus. Mela dana biex inkunu nistgħu naraw x'inhu l-wirt tal-Tampere li saret fl-1999. Tat kienet linji importanti fuq il-migrazzjoni, azil u l-ġustizzja u kif ukoll anki l-parteċipazzjoni tal-Parlament eh, fil-proċess ta' koreġizlazzjoni ġi testiża. Umbat il-kollega Tanja Fajon ħat rappreżenta il-President fl-aħħar eh, biċċa. Speċjalment fil-kwistjoni tal-azil. Il-kellima għadhom kif, kif poġġew eh, flimkien il eh, tasira il tal-konferenza u issa wasal il-moment biex natukom il-mikrofonu. Il, il, Natih li sur Barlund għal mux iktar minn 5 minuti. Grazzi President, membri tal-Komitat. Grazzi ħafna tal-istudentuni għalija għalina wa onur ta' biex nkun nista nipprezenta ġiħut me rizultati tal-ħidma ta' dawn l ħar snin fuq il-20 anniversarju tal konklużjoni tal-Kunsil ta' Tampere. Dana kien eh, inizjattiva konġunta tal-Presidenza Finlandiza u l-Policy Center kif ukoll ta' fondazzjoni anke. Min, min rabija ta' din is-sena aħna għamilna ħafna konsultazzjonijiet u roundtables kif ukoll il-konferenza il il konferenza li seħed fil-24-25 ta' ottubru f'Helsinki li kienet avveniment eh, tal-presidenza eh, finlandiza. Kellna l-idea kienet li nirriflettu fuq il-konklużjonijiet tal-Tampere u nkomplu eh, l-iżviluppi tal-, -tampere, Kwistjoni ta' migrazzjoni l-lum. <clears throat> l-lum li għanna dimna l-possibilità li nizviluppaw soluzzjonijiet sostenibli għal-futur. Fid-diskussjonijiet tagħna aħna rridu nġildu biex ikonna inklużività massima eh, fil-partijiet interessati eh, li jinkludu eh, dawk li jihdu deċiżjonijiet akademiċi u anki operaturi tas soċjetà ċivili U nirringrazzja anki l-membri tal-Kumitat li kienu voluti f'dawn l-attivitajiet. Aħna nixtiequ nirrepreżentaw il-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet għal politika ta' migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea illi wasalna li fu uh, eh, grazzi għal dan l-eżerċizzju. Aħna uh, se nimpubblikaw fil-11 ta' Diċembru eh, ktib li diġà però huwa <clears throat> disponibbli fuq ir-red page tal-Kumitat Aħna eh, nishtiqu ninformaw il niformaw il-ħsib futur fuq il-migrazzjoni. Il-professur Philip de Broiker kien eh, tana ta' tana eh, ħsibijiet tiegħu fuq kif nistgħu napplikaw u anki s-sinjura De Sommer ħad kompli konklużjonijiet fuq il-files li ktar dibattuti u fuq uh, Schengen u kollu anki rabtiet <clears throat> anki biex biex uh, nenfasizza dan huwa parti biss mill-ħidma tagħna u uh, inti komparir illi konsultaw il-pubblikazzjoni meta toħroġ. Filip, kellna sekwenza differenti bejnietna. Però eh, jekk intkom hekk ftemtu bejnietkom nista' ngħaddi l-mikrofonu l sur Brojker. Grazzi ħafna, grazzi anki membri tal-Parlament Ewropew. Kif għadu kif qal Raffael, aħna provajna niżviluppaw viżjoni fuq iż-żmien twil għabbażi ta' żewġ building blocks. L-ewwel waħda hija e, s-solidarjetà u t-tieni waħda l-politika komuni. Fuq dawn iż-żewġ pedamenti, fuq l-ewwel wieħed is-solidarjetà u fil ħareġ ċar li l-area ta' libertà, sikurtà u ġustizzja kella problema mħabba e, il-frontieri bejn l-istati membri u loġikament għanna bżon ta' solidarieta ta' livell li ħafna biex inkonu nistaw nikkompensaw dan għasta bilanċ. <clears throat> Għandon nistaw najdu illi fil-fat hemm difett eh, ta' twelit eh, fil-zona ta' libertà, sikurtà u ġustizja. <clears throat> illi stajna aħna nirsolvuh skont l-artikolu 80 li ġi introdott bi trattat ta' Lisbona li hija proposta interessanti ħafna, importanti ħafna, però eh, ġi traskurata eh, fi żmien twil għal żmien twil u anki llum mhijiex qiegħda <clears throat> tiġi konsidrata b'mod xieraq. Fil-fatt il-kliem, il-formulazzjoni l artiklu 80 titlob livell oli ta' solidarjetà għax iridu naslu għal taqsim ġust ta' responsabilità. U allura kull dimensjoni ta' solidarietà għanda tiġi konsiderata mhux biss l-iktar waħda kontroversjali eh, meta niġu għal delokazzjoni eh, din hija solidarjetà fiżika n-nies u però hemm dimensjoni oħrajn ta' solidarjetà u pereżempju hemm solidarjetà finanzjarja biex nirridistribwixu il-finanzi bejn l-istati membri u bat għanna solidarieta operativa illi fil fat meta l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea jaħdmu eh, għall-istati uh, membri u mod partikolari eh, għal uh, bżonnijiet tagħhom. Dana jista' jiġi konsiderat bħala ħaġa pratikament bażika, però qatt ma kien hemm fil-fatt dibattitu uh, serju fuq kif nistgħu norganizzaw is-solidarjetà. Għat ma kien hemm dibattitu, per eżempju, fuq kif nistgħu aħna nkejlu il-divizjoni eh, ta' responsabilità bejn l-istati membri u għet naraw ħafna drabi l-istati membri jieċitaw eh, jew eh, ċifri assoluti jew relativi. Allora hemm bżonn li namlu studju biex inkunu nistgħu nkejlu il-ġusta responsabilità minnaħa tal-Istati membri għabbażi ta' ċerti kritari u mbagħad Eh, u la ma nkunu nafu kemm hemm bżonn solidarjetà, nkunu nistgħu naraw kif tista' tiġi organizzata jekk għandix tkun finanzjarja, fizika jew operativa u dan kollu eh, irid jiġi determinat. Issa mm, ngħaddi għat-tieni building block illi huwa il-nozzjoni ta' politika komuni. Dana nistaw nużaw it-trattat għal migrazzjoni għal l-azil b'mod partikolari u miex konsidenza di xinija il-politika komuni, il-risposta tradizjonali e li kollok politika armonizzata, l-armonizzazzjoni tal-leġizlazzjoni. Però fil-fat dinja taqsira u rajna li kien hemm sforz biex wieħed jelabora il-konċett ta' politika komuni biex u nistgħu ngħidu li hemm erba' komponenti Eh, għanijiet komuni, implementazzjoni komuni, finanzjament komuni u pozizjonament komuni lejn pajizi terzi. Mandiċ il-ħin biex nizviluppa dawn il-punti totalment. Nistaw nitkellmu fuq l-implementazzjoni komuni. Eh, illi kontra għal prinċipju tal-amministrazzjoni diretta. L-Unjoni Ewropea miex edem biex t-leġizla imma anki biex t-implementa l-politika on the ground u dan naraw mm, fil-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt huma l-istrumenti għad dispożizzjon tal-Unjoni Ewropea. U eh, dan eh, u għacħar fl-evoluzzjoni ta' Frontex li ġi trasformata progressivament eh, fi gwardja tal- <clears throat> tal-frontiera fuq l-EASO anki għawnek, sejrin f'dik id-direzzjoni, però il-test il Eh, pendenti li ġi maqbul jista' anki jimxi iktar eh, progress, jagħmel iktar progress. U biex nala eh, b'riżultati komuni jidher li l-anijiet mhumiex ċari ħafna għaliex l-Unjoni Ewropea edha tiddistribwixxi il-finanzi biex tkopri il-bżonnijiet prinċip bażiċi tal-Istati membri, mbagħad huma għandhom jagħmlu il-politika tagħhom allora hemm problema strutturali. M'hemmx biżejjed eh, solidarietà solidarjetà finanzjarja u għandha tiġi iktar strutturata. Sfortunatament l-MFF il-ġdid se jkun insuffiċenti, se nimxu ftit il-qudiem però mhuwiex suffiċenti. U mat eh, eh, hemm ħaġa oħra li aħna għadna nikkonsideraw ħaġa stramba, il-loġika eh, li t-edha bbażata fuq għal distribuzzjoni tal-finanzi. Tal eh, eh, Kollha hija bbażata fuq il-pisijiet, fuq il-burdens. Aħna inħossu illi għanda tiġi mibnija billi nikkonsidraw il-kapacità tal-istati membri u mux il- Eh, il-ħidmiet, l-obbligi taħħom. Ek eh, naraw studju tal-UNHCR, nistaw naraw illi il-Fond tal-Unjoni Ewropea l azil u Migrazzjoni fil-fatt fil-futur jekk jibqa' kif innu se jagħti iktar flus fil-fatt lil Ġermanja u inqas flus attwalment lill-Italja u lill-Greċja. U nistgħu ngħidu naturalment illi il-Germania eh, eh, eh, laqat ħafna rifugjati waqt il-krizi imma il-Germania hija verament waħda mill-istati l-iktar dafja dajfa u għandhom bżon din is-solidarjetà aħna naħsbu għal kontrarju li hemm bżon ninvestu iktar fl-istati membri bħal Greċja u l-Italja. Grazzi. President, grazzi. Issa naddu l-mikrofonu direttament lis sinjora De Sommer. Grazzi, President. Grazzi l-Filippo Rafael għal għal dak li għawlu sissa u jina sen kompli biex natikom eh, eh, eh, essens ta' rekomandazzjoni iktar speċifiċi li wasalna fuqhom. Mux ta' natikom il-situazzjoni kolla kemmis, aħjar ta' araw il-publikazzjoni, pero nista' ngħidilkom xi ħaġa fuq il-kontesta Schengen u anki fuq il-file ta' Dublin. Fuq Schengen eh, nistaw najdu li aħna ħarisna li ħafna xenarji fuq kif nistaw inneħu il-pressjoni eh, eh, illi mm, għal erba snin issa ila miex ila li għada illi miex li libera mill frontiri Iġveri għatem il frontiri l-lum reġaw ġew introdotti il-tisħiħ tal-frontieri esterni dan huwa mod kif nistgħu aħna nsaħħu Schengen nżidu il-kontrolli tal-polizija u naqdu ma' seħaf. Dawn se nitkellem hawnhekk għal prezentazzjoni se nagħti eżempi ta' żewġ senari u fuq waħda minnhom konna pożittivi fuq l-ieħor konna negattivi. Aħna konna pożittivi fuq l-idea li nipromovu il-checks eh, eh, tal-polizija eh, fil-frontieri u mux interni. U dina kienet ħaġa favorevoli għax u u ma inqas distruttivi u tista' tagħti anki l-istati membri u tista' tgħinhom biex ikunu jistaw jerġaw jneħħu l-kontrolli tal-frontieri interni. Meta nibdew fuq il-kwistjonijiet ta' rizervatezza, il forsi eh, il pulizija jistaw jużaw teknoloġiji smart u jiridu jizguraw illi dawn mumiex se jaffetwaw il-kontrolli u fl-aħħar anki il riski illi huma marbutin mal-profiling Da xenarju fejn konna inqas pozitiva fejn konna anzi negativi kienu fuq talbiet biex norbtu Schengen u Dublin kondizjonali wieħed fuq liħor. U naturalment aħna nafu li Schengen u Dublin dejjem kellhom rabtit bejnietom, però aħna rajna il-possibilità li dawn ir-rabtiet ikunu jisiru prattiċi fej kunem nuqqas ta' konformità jew kooperazzjoni. Il-konklużjoni fuq dan il każ kienet negattiva l onet għax bdejna fuq l-osservazzjoni e li din hija sitwazzjoni mhix fattibbli naturalment jiddependi mit-talbiet li saru aħna studjajna id-dettalji u detali huma kollha preżenti fil-pubblikazzjoni eh, li tistgħu eh, tikkonsultaw, però eh, eh kienet isa soluzzjoni tajba għal futur u il-fatt li norbtu Schengen u Dublin flimkien rridu noqodu attenti għal Eh, politics tossiċi ta' Dublin u un-nevitaw illi jaffetwaw Schengen. Suppost se namlu minn flok fuq Dublin. L-ewwel net nistaw aħna għadna li aħjar ma jkonna lebda riforma biex inkunu nistaw ninsolvu eh, l-implementazzjoni inadegwata, aħjar intejbu situazzjoni fil-post billi namlu zbalji għabbażi ta' premessi zbaljati. Eh, u huwa possibli li konna riforma tajba u ħriġna fuq ċerti rakkomandazzjonijiet Filip ġaqal illi bħala l-ewwel element iridu nħarsu lejn is-solidarjetà f'kuntest iktar wiesa u tini element huwa li aħna identifikajna il-bżon illi konem iktar possibilità ta' għażla bejn il-dawk li edifiċu l-azil. Kemm qabel eh, il-proċessar tal-talba tagħhom kif ukoll wara u dana għal rifugjati rikonosciuti u din l-idea ġiet aċċettata kważi universalment din is-sistema verament jekk ir-rifuġati rikonosciuti ikollom iġu ikollom il-possibilità li ikollom id dritti tagħhom rikonosciuti. U jekk ikun hemm problemi ta' Charlie ħiris anki wara rikonoxximent dana għaddana eh, eh, eh, jista' jaffetwa anki l-possibilità futuri tagħhom ta' Charlie. Nistaw nofrom da wara periodu raġunevoli, per eżempju, sentej jew wara li tiġilhom offerta ta' ta' xogħol eh, dawn huma xi mill-konklużjonijiet il aħna sirna. Grazie, jgħid il-President. Grazzi tal-kontribuzzjoni mimli informazzjoni, anke jek għasira għatem ħafna xnajdu għabem naddi għal-kollegi jina nsejt najt fil-aħbarijiet li se kunnem video minn arte għala se jkun hemm grupp ta' tekniċi mill-arte se qed jiffilmaw, eh, tibżaw xi ġifieri ikun hemm nies bil-kamera eh, u nisimaw direttament mill-ewwel kollega tal-IPP. Grazzi ħafna President. Grazzi Sur Valka u Grant. Grazzi għal perspettiva u għal rapport dwar l-istudju li eh, jiena ħerqana li se naqra ħiziet fil-font. Nixtieq nikseb iżjed informazzjoni l-ewwel net ħaġa li kulħadd jafa u li hija importanti ħafna. il- Il-pis asimetriku li ġi deskritt tal darboħra minn għandkom. It-tlet forum ta' solidarieta li nistaw niksbu minn min dak il-pjan. Jiena nishtiq nkun naf. Iżjed dwar il-konklużjoniet li inti intkom ħriġtu minn dan kollu. Intkom kontu tħarsu lej il-perspettiva tal-pjan tal-peace fejħat in konsiderazzjoni il-tul tal-frontiera, xtaqt nifhem il-kriterji li ntużaw għal evalwazzjoni bħal din u t tip ta' kejl u indikaturi li użajtu għal bini ta' kapaċitajiet ukoll. Ma jina qed nara lil ħadd iżjed mill-SND jew mir-Renew u bekk ngħaddi għal ħodor issa. Jekk jogħġbok grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzja l-organizzaturi tal-konferenza għal-rapporti minn għandhom u eh, jiena bekk ħadd informazzjoni mill-konferenza mil xina kelli nattenda l-votazzjoni eh, fil strasburgu u bekk naħseb li hija okkażjoni tajba fejn infaħru il-konklużjoni ta' Tampere 20 eh, sena wara għax kienu prinċipji importanti li illi ġew stabiliti, illi bħal pereżempju li trittati iżjed protezzjoni, iżjed um, li rifugjati aċċess għal protezzjoni solidarjetà u li l-persuni minn pajjiżi terzi jkollhom l-istess drittijiet bħal ċittadini tal-Unjoni u bekk fuqtu illi nħarsu lejda sew peress li għandna Kommissjoni ġdida u peress li għandna dan f'kumpat jew patt ġdid fuq l azil Għandi xi mistoqsijiet partikolari jekk id-direzzjoni l-qoddim għanna natu iżjed eh, attenzjoni l-leġislazzjoni ġdida jew namlu iżjed enfasi fuq uh, infurzar aħjar ta' regoli eżistenti jekk taħsbu dwar il-proposta ta' Dublin. Jina smajt eh, tweġiba ambivalenti għax minna l-wahda għandek implementazzjoni minna l-oħra għandek proposta leġilazzjoni u bekk xinija l-aħjar direzzjoni xanna nsegu jew il-dritti tal-mobilità għal eh, persuni minn pajzi terzi u jew il-leġlazzjoni sussidjarja unbat l-aħħar mistoqsija dwar id-dimensjoni esterna sur de Breka tkellem dwar il-pożizzjoni komuni ta' pajzi terzi. Dana kif ġi elaborat, kif ġiet elaborata, kif nistgħu niżguraw li politiċi esterni jkunu konformi ma' drittijiet tal-bniedem tagħna u kif tista' tista' tinsam isir responsabbli fir-rigward ta' ksur. Nistgħu naħsbu dwar monitoraġġ aħjar, l evaluzzjoni tar-riskju, jekk għandkom xi idea dwar dan jekk jogħġbok. Grazzi Sinja Trek, minix qed nara l-koordinaturi għall-ID li CR jew għuwe għal kollegi oħra li u jitkellmu jekk juġobkom. Sur GoFot. Grazzi ħafna. L-immigrazzjoni hija waħda mill prioritajiet għal votanti huma mħazbin dwar dan u jinkweta dwar l-immigrazzjoni u jina nifimom. Da għandek dawn iż-żewġ suġġetti li inti semmejthom ukoll solidarjetà u kwistjoni ta' Schengen. Għan nitkellmu dwar il-solidarjetà, il-klawżola ta' solidarjetà. M'hemm xejn solidali hawnhekk fl-opinjoni tiegħi ikonna solidarjetà jekk ikonna modell veru trid eh, trid tara min trid eh, trid tħalli fidejn l-istati membri biex eh, tara min trid tħalli jidħol fi stat tiegħek jiena mill-Danimarka u naħseb li l-istat tagħna huwa sovran f'rigward tal-linji gwida ta' min jista' jidħol u jgħix f'pajjiżna. Għax mhux kulħadd jista' jingħata dak id-dritt u jkollu aċċess għal pajjiż dik hija ħaġa waħda. U t-tieni ma naqbilx il-kontrolli fuq il-frontieri tal europa jista' jkunu ta' problema naħseb hija ħaġa tal-aġeb kull darba li taqsam il-frontiera tinduna li qed tidħol f'pajjiż u dawn il-nies tant huma gburin pajjiżhom li jridu jipproteġuh. Ma tistax taqbad u taqsam il-frontiera u ma iħarsu il-pajjiżhom wara kollox. Bekk, jekk l-idea tiegħek jew tagħkom tkun li jkollna kwotas dwar min jista' jidħol jew qed tipprova tiġġieled il-kontrolli eh, eh, fuq il frontier jiena niġġieled dan l-iżvilupp għax naħseb li hija ħasra l-Ewropa kollha kemm Grazzi, Sinjura Mezzola. I'll, I'll try to shout as much as possible, but I... Grazie ħafna, um, tlift il-vuċi u bekk ħudu paċenzja bija, l għandix mistoqsijiet l-ewel net fil-gwad ta' ritorni taqblu miħaj u ħafna mill kollegi tiegħi li jgħidu li biex ikonna politika ta' migrazzjoni holistika u kredibbli bil-salvagwardi kollha ta' drittijiet, eċċetra fil-gward tal-regolament tal-gwarda kostjali u koll illi għada kif ġie assenjat, illi jrid ikollok ritorni effiċċenti. Għalina l-uniku mod li tista' tiġġustifika li tkompli tagħti l-protezzjoni lil dawk li verament għandhom bżonn b'azzjoni li tittieħed kontra traffikanti tal-bniedem, irrid ikollok xi proċeduri eh, kif suppost tal-migrazzjoni u meta tasal fl-aħħar tal-proċedura u ma tiġix aċċettat, inti eh, għandek dritt li kull kull kull sforz biex terġa' tiġi eh, tiġi ritornat f'pajjiżek. X'taħseb dwar fil-gwad tal-facilitar fl-Unjoni Ewropea u anke ma' pajjiżi terzi fil-gwad ta' ftemet li jintlaħqu magħhom u għandi mistoqsija tlita minnkom. Jekk għandkom tatuna xi parir f'dan il-kumitat, diġa wasanna siċur fil-mandat tagħna għandna komissjoni ġdida qed nistennew l-proposti leġislattivi. Iżda għad fadal ħafna li għadhom imblukkati fil-Kunsill x'parir tatuna lill-Istati Membri u l-inna biex inneħħu l-imblokki l-implementazzjoni ta' solidarjetà eh, fi solidarieta kif semmejtu mhux biss il-persuni, iżda fl-essenza kena wiskużi illi solidarieta għandha tkun biss illi titfall flus lejn l-istati fuq il-periferija biex huma jaħdmu fuq il-problema. Jiena niġi minn Malta u bekk qed nippreżenta din il-mistoqsija bħala ċittadin ta' dan il-pajjiż fl-aħħar snin minn mindu tħanna fl-Unjoni Ewropea sibna ruħna waħedna fejn irridu niffaċċaw sfida u sfida eh, eh, kbira ħafna u eh, u l-oħrajn li sati membri l-oħra ma tantx rawa bħala problema ta' solidarjetà fil-fatt. Grazzi ħafna, grazzi lil kollegi għal mistoqsijiet tagħkom. Mela, l-ewwel forsi tibda inti? Sir Breaker se jibda. Għaxet uh, irridu Insomma, mal-ħin, eh, ferba minuti jek joġbok għax qed tispiċċanna l-ħin. Sfida. Mela, waħda mill-ewwel mistoqsijiet trattat il-Fond Solidarieta u xi tkun il-bidla fil-kriterji għal distribuzzjoni tal-flejjes. Attualment il-kriterji li jintużaw ma' dawk li jiena kwotajt eh, fil-tul tal-frontieri. tal frontieri iżda il-kapacità tal-istat ma jittieħedx in konsiderazzjoni. Eh, Il-GDP, il-prodott gross domestiku għandu jittieħed in konsiderazzjoni, u mbagħad għandna raġuni oħra biex nagħtu iżjed flus għax xi stati membri dajfa u inqas għal dawk li huma qawwin. Pożizzjoni komuni fil-gwad ta' ta' pajjiżi terzi fil-gwad ta' ksur. Aħna ċarissimi dwar dan il-punt jekk qed tirreferi hawnhekk għal dak li qed isseħħ fil-Libja madwar il-Libja għandek ksur ċar ta' dritti tal-bniedem, tista' tiddiskutih dan teknikament minn lat legali, iżda politikament u moralment ma naħsibx li tista' tiġile dan il-punt. Il-problema hija bekk eh, x'fadal x'namlu problema diffiċli din. Mill-lat tagħna, mill-opinjoni tagħna ma tistax tagħmel xi ħaġa mm. fil dak li jista' jseħħ għalmenu huwa l-evakwazzjoni tan-nies li ġew imblokkati fil-Libja biex ma jibqgħux fil-Libja biex jintbatu fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom jew xi pajjiż ta' transitu jew Eh, u t-tieni li konna kontroll kemm jista' jkun fuq il-ċentri ta' detenzjoni, dak li qed iseħħ fid-dawn iċ-ċentri. Di mhix skuża dan ma jgħidx li jekk tagħmelek il-politika mhix problema, iżda almenu aħjar mix xej. Bekk, ir-ritorni. Kif dawn jkunu effiċenti? hemm min jgħid li le x'impurtana mill-ritorni u li jrid ikun effiċjenti, iva jrid ikun effiċjenti, iżda il-mistoqsija hija kif. U għandna narfu illi t-tweġibi tradizzjonali li għandna għal din il-mistoqsija mhumiex qed jaħdmu jista' jkollok ftehim ta' riammissjoni dan ma tantx jaħdem mod effiċjenti. U bekk irridu nkun innovattivi u hawnhekk ukoll bħal fis-sistema ta' Dublin irridu nibnu fuq dak li jridu l-migranti. Ila lix migrant wasal fl-Unjoni Ewropea u fuq il-bazi ta' dak il-proġett ma tistax tiġi legalizzata l-sena jew tnejn biex tilħaq lan u mbagħad jerġa' lura f'daru ma ngħidx li din hija l-aħjar soluzzjoni iżda huwa ċar li rridu nsibu xi soluzzjonijiet innovattivi jinkella maħna sejrin imkien. Umbagħad f'proposti pendenti jiena personalment ngħid iva għajr il-proposta ta' Dublina Komissjoni għax naħseb u l-kollega tiegħi Francesco Majani diġà ressa studju li għamel fuq dan għall-Kumitat tal-Libe naħsbu li l-Kummissjoni hija il-proposta hija arm id-Dublin tlieta. Għanna il-rapport ta' Vikstrom li fil-fatt itejjeb il-proposta tal-Kummissjoni iżda mhuwiex tajjeb biżejjed u bekk irridu neġgħu nibdew mill-bidunet u nfittxu xi direzzjoni ġodda u nagħmel il-rabta ma' studju li jrid isir biex nkejlu il peace fuq l-istati u naraw kif nistgħu nwiġbu din il-problema. Grazzi. Grazzi u eh, zammejt mal-ħin proset. Kellimni mis, grazzi ħafna Filip fil-fat ta' ħafna idejat, wisajn ħafna u U jina se nidħol fuq il-mistoqsija fuq il jekk għandix nagħmlu riforma tal-leġislazzjoni jew jekk għandix nażlu l-implementazzjoni eh, aħjar. Kif intqal mill-Sinjura Strick, eh, l-idejat huma ambivalenti u jiddana jiddependi mill-leġislazzjoni u bekk eh, f'Dublin biex ikonna forma aħjar jekk il riforma tħares, jekk il riforma mhix sejra fid-direzzjoni tajba U jekk li għanna nazlu implementazzjoni aħjar, speċjalment fil-gwata migrazzjoni legali, inti referejt għal direttiva ta' residenza fit-tul, aħna binna illi rridu nkomplu ninvestu fl-implementazzjoni kif suppost tal-istrumenti li diġa edin fil-post. Għax nibza, nibza wis li jek nerġaw niftħu dan kollu għal darbohra l-lum se jkonna strumenti li huma ta', ta livell um, iżjed baxx ta' protezzjoni oqsma oħra fejn m'hemmx leġislazzjoni però nistgħu nikkonsidraw leġislazzjoni ġdida. Eżempju wieħed huwa id-drittijiet ta' dħul residenza għal persuni minn pajjiżi terzi li jitlu bi proġett tal biex jaħdmu għal rashom. Dak jista' jiġi konsidrat, nista' nagħtikom xi ħsibijiet fil-gwad tal-kontribuzzjoni tal-kollega mid-Danimarka. Iva, b'mod il-politika tal-migrazzjoni u tal-Unjoni Ewropea dejjem ikunu f'sali pitoroq bejn dak li huwa sovranità nazzjonali u jaqa' taħt il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea diġà f'dan il-qasam osservazzjoni hija li ninsabu f'pożizzjoni fejn jew sitwazzjoni fejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali mm, m'għadhomx kapaċi li jilleġlaw fuq il-problemi il-problema. Um, Eh, mid-definizzjoni l-immigrazzjoni hija waħda transkonfinali. Iżda l-Unjoni Ewropea mhux dejjem ingħatat biżejjed kompetenzi biex tagħmel dak li hija mistennija li tagħmel. Soluzzjoni ġenerali għal din problema kienet l-isfidi fejn irridu nimxu l-iżjed lejn l-Unjoni Ewropea u dan jkun għal benefiċċju tal fuq livell nazzjonali għax flimkien inkunu nistgħu norganizzaw dawn il-kwistjonijiet il li huma ta' natura transkonfinali aħjar milli naħdmu waħedna fuq il-livell nazzjonali. Umbat fuq il-kontrolli fuq il-frontieri, fim dak li qed dwar kif jistgħu jkunu u kif jistgħu jkunu eh, kwistjoni ta' kburija iżda mill-banda l-oħra l-istarriċ tal-Europol uraw eh, konsistament li l-maġġoranza tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jasbu li l-drittijiet tal-moviment ħieles ikun iżjed importanti u ma kisba ikbar u jġibu iżjed paċi fost l-Istati membri u bekk eh, ma naqbilx miegħek li l eh, naħseb li dawn il-kontrolli huma ħaġa tajba fil-perċezzjoni Ewropea. Mela, Sur Barland, bħala konklużjoni. Mela, xi punti ġenerali. Ninsabu bħalissa fi żmien tajjeb u f'pożizzjoni tajba bil-Kommissjoni ġdida biex nerġgħu nibdew in-negozjar u nissuġġerixxi illi naħdmu ma' Presidenza Finlandiża illi eh, dal-waqt se tispiċċa iżda anki bil-presidenza l-ġdida illi biex ikonna proċedura ta' konsultazzjoni għanna biex nimxu l-qudim f'dawn l isfidi u l-Kummissjoni ħabbret illi se taħdem fuq pat ġdid fuq l-immigrazzjoni u l-azil u bekk nissuġġerixxi li l-Presidenza l-ġdida u l-Kummissjoni flimkien ikollhom proċess kif suppost ta' konsultazzjoni biex jankraw il-proposti il inkomuni mal-istati membri. Grazzi ħafna l-tlieta li tliet kellima li kellna l-kontribuzzjoni tagħkom illum u anke għall pubblikazzjoni illi tinsab fuq l-internet minna li iva fuq il-website tal-Libe. Nirringrazzjakom. Zgur li setajna dak li tajtuna għaxxur li ġejjin għax-xogħol li għandna. dimna mela ir-raba punt fuq l-aġenda issa impenji interni tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-Forum Dinji dwar ir-Rifuġati. Mela, għanna sostituzzjoni tal għanna l-kelima li se jitkellmu hawnhekk kollegi issa se jkollna skambju fuq l-impenji tal-Unjoni Ewropea fuq il- fuq il um, ehm, risedjament ukoll u um, li inkludi l-flimkien mal kumitati ta' Dwa u Deve se jibat um, delegazzjoni ta' tmien membri diġa kena skambju ta' opinjoniet ma' Surrendres mal unhcr mad direttur tal-UNHCR tal-Forum u illum se, se nisimaw l-ewwel minn Mikael Schotter, il-direttura tal-migrazzjoni e protezzjoni u e viza fid-DG Home li se jaġġornana fuq il-tħejji tal kummissjoni tal-Forum fil rigward tal-impenji interni tal-Ewropea iżjed iżjed partikolari fuq il-sedjament u mbagħad mis-Sinjura Mogen Sudberi, Direttur tal-Politika u Advokazija fl-Ewropa u l-Kumitat tas-Salvataġġ Internazzjonali li se se jgħidina dwar l-aspettativi tal-NGOs li huma rilevanti li inkludi l-istqarrija konġunta tal-31 ta' Ottubru tal-2019 iffirmata minn 22 organizzazzjoni mis soċjetà ċivili. Grazzi ħafna u grazzi ta' din l-isterina tiegħek Takom biex nitkellem qudiem il-Kumitat Liber fuq dan iskambju ta' veduti fuq l-impenji interni tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-Global Refugee Forum Nixtieq nibda billi nisħaq li dan il-forum huwa l-ewwel eh, ġraja importanti fl-implementazzjoni ta' global Compact tal-2018 fuq ir-refuġati u n-numru ta' azzjonijiet li għandna fil-Global Compact fuq ir-refuġati qed jiġi implementat diġà permezz tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea fuq immigrazzjoni bil-ħidma ma' imsieħba esterni, azzjonijiet kif ukoll umanitarji u għafas ta' kooperazzjoni u żvilupp. Bħalma diġà qalet il-Kummissjoni fit-12 ta' Novembru, il-Kummissjoni se bisem l-Unjoni Ewropea se tiġi involuta sew ferba gruppi tematiċi parti mill-forum l-ewwel nett fuq il-qsim ta' responsabilità u pisijiet fuq l-edukazzjoni, fuq il-postijiet tax-xogħol u u fuq is-soluzzjonijiet u l-Servizz tal-Unjoni Ewropea qegħdin eh, jilestu ruhom biex jipparteċipaw b'mod attiv u għalhekk huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea tagħmel kontribut b'saħħitha f'dan l-ewwel forum. Huwa importanti li nisqu illi fil-forum l-Unjoni Ewropea se tkompli l-impenn b'saħħtu tagħha u se tkompli tappoġġja l-msieħba tagħha biex indirizzaw l-spostamenti infurzati u bżonniet tar rifuġati aħna kuntenti wkoll fuq l-istqarrija mill International Rescue Committee. Iġifiri tajjeb ħafna. Issa fil-forum l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea se juru impenn u tmexxija u appoġġ għal protezzjoni tar-rifuġati inkluż fuq l-importanti fuq suġġett importanti tar reinsedjament u nilqal fatt illi bosta MEP se jipparteċipaw fil-forum bħala parti delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u nittama illi kollettivament nistgħu nwasslu messaġġ b'saħħtu koerenti biex nirrikonoxxu r rwol dejjem dejjem iktar importanti tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam mhux biss bħala donatur ewlieni imma wkoll fil-każ ta' reinsedjament bħala attur importanti f'dan dan il pajsaġġ dejjem jinbidel illi qed isir għal ċerti aspetti iktar diffiċli imma għal aspetti oħra fejn l-Unjoni Ewropea qed iżżid mal-attività tagħha biex intikom toma tal- rwol dejjem iżdied tal-Unjoni Ewropea u s-sem tal-Unjoni Ewropea fir-ren sediment kien inqas minn 9% qabel 2016 imma issa kien hemm żieda u ovvjament hemm ċerti raġunijiet li wieħed jista' jispjega x'ċerti pajjiżi qegħdin xulura ċerti msieħba internazzjonali, ma dan jirrifletti wkoll il-priorità u l-enija motija li dan il-qasam u l-importanza għal dawn ir-rotot legali fl-2017 kellna 35% tas-sem tal-Unjoni Ewropea fil-reinsedjament globali bħala sforzi u fl-2018 41%. U nista' niżgurakom li l kummissjoni l ġdida se tiffoka fuq it-titjib ta' dawn ir-rotot legali u mod partikolari illi iżżomm impenn iktar b'saħħtu lejn ir-reinsedjament, ġifiri din hija xi ħaġa li nixtieq nenfasizza. Għal rinsedjament tal-Unjoni Ewropea huwa importanti għax din hija alternattiva sikura għal refuġati u t turija ta' solidarjetà Ewropea ma' pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea li jagħtu akkoljenza lil dawn in-numri kbar ta' nies li jħarbu minn persekuzzjoni kif għadni kemm spjegajt ir-reinsedjament kienet priorità kruċjali u naħseb illi se nkomplu hekk u ntejbu l-operat tagħna fil-mandat li ġej. Nixtieq nagħmel referenza għal dak li ksibna sissa iktar minn 65,000 rifuġati vulnerabbli ġew reinsedjati fl-Unjoni Ewropea mill-ewwel skema Ewropea fl-2015 Għandna wkoll skema għaddejja li bdiet fl-2018 u se tintemm fil-settembru tal-2017, anzi f'Diċembru tal-2017, u l-mira għabbażi tal-wediet il-pledges ta' 50.000 qegħdin fl-istadju issa fejn ma spiċċajniex din l-iskema nasa l-aħħar ta' Diċembru kif kont qed ngħid imma din nitkellmu fuq 83 fil-mija u bosta stati membri diġà implementaw 100% tal-weda tagħhom u dan jissarraf lil 41,000 persuna li għandhom bżonn protezzjoni minn pajjiżi bħal Liban u l-Ġordan u t-Turkija kif ukoll il-pajjiżi fuq ir-rotta tal-Mediterran ċentrali li sa ġew reinsedjati fl Ewropea fuq din il-bażi. Attenzjoni partikolari ngħatat għas-sitwazzjoni tant imwera fil-Libja b'għajnuna finanzjarja mogħtija biex 4400 refuġati ġew evakwati mill-Libja fuq din il-bażi. Fosthom iktar minn 2200 ġew reinsedjati skont il-mekanizmu ta' transitu ta' emerġenza fin niġer u iktar minn 1500 mbagħad marru fl-Unjoni Ewropea, fl-Istat Membri tal-Unjoni Ewropea, u hekk bżonn nsemmi wkoll li 800 ġew evakwati direttament mill-Libja lejn l-Italja. Issa meta naraw il-futur għax dinja xi ħaġa mis-suppost intemm fid-Deċembru tal-2019, ir-resettlement se jkompli jkun priorità ewlenija fuq l-aġenda tal-migrazzjoni u għall-2020 ġiet tradotta f'skema ġdida fejn naraw l istati membri b'mod kollettiv li wedu iktar minn 35,000 post. Din hija espansjoni importanti sostanzjali tal-isforz aħna bżonn inkunu kburin ta' dan l-impenn. Dawn il-wedid ġenerużi nilqawhom mod partikolari għax il-bżonnijiet globali ta' rensediment jibqgħu għalin ħafna u għandhom bżonn tweġiba b'saħħitha u jiena kuntent li stati membri uraw dan l-impenn sod għal-futur u qed imexxu wkoll fuq livell dinji Issa meta nħarsu lejn din iskema tal-2020 se niffokaw fuq l-istess prioritajiet ġeografiċi skont il prioritajiet tal-UNHCR ġifieri situazzjoni fis-Sirja u fil-Mediterran ċentrali waqt li li noffru postijiet tal bżonnijiet ta' emerġenza wkoll se nkomplu nipprovdu finanzjament għal reinsedjament biex nappoġġaw l membri fl isforzi tagħhom ta' implementazzjoni apparti reinsedjament il-Kummissjoni wkoll se tħares kif tista' tkollha rotot komplementari addizzjonali, pereżempju għal missjonijiet umanitarji, korrituri umanitarji u skemi ta' sponsorizzazzjoni privata għal dak li huwa mbagħad appoġġ operazzjonali l-Unjoni Presa tkompli tagħti għajnuna operazzjonali lill-Istati membri permezz ta' dawn l-attivitajiet tal leazo u qed naħseb l-iktar fuq il-faċilità ta' appoġġ f'Istanbul. Meta niġu mbagħad jekk nista' nħares ukoll lejn il-futur u nittama mhux il-futur tant distanti imma qrib, aħna nitolbu l adozzjoni maġla tal-qafas propost fuq reinsedjament. Nafu x xogħol għaddej fil-Parlament Ewropew fuq din il-proposta u nistennew bil-ħerqa illi jkollna diskussjoni mal-Kunsill u mal-Parlament mill-aktar fis possibbli Dan ir-regolament se tipprovdi l-mezzi biex l-Ewropea tkun tista jkollha iktar qafas prevedibbli u nittamaw il-kompromess li aħna wasalna lih nżommu għalhekk grazzi ħafna u nista' nagħlaq dawn il-kummenti. Grazzi ħafna lilek sur xota għal din il-ħarsa li il-passat il-preżenti u l-futur nagħti l-kelma minnu fih lill-Sinjura Sudbury eh, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Se nagħmel l-għamlu tiegħi mela se nibda kemtejn fuq l-organizzazzjoni tagħna fuq dawk li ma tantx jafuna. Aħna organizzazzjoni globali umanitarja naħdmu ferbajn pajjiż madwar id-dinja u nipprovdu appoġġ immedjat għall popolazzjonijiet mill-qotin mill-konflitt u kriżijiet għal sopravivenza u għal rekupru għal kontroll ta' ħajjithom mill-ġdid. Għandna deċenni ta' esperjenza wkoll fl-Istati Uniti u naraw l-parti l-oħra tal-monita naħdmu mar-rifuġati li ġew reinsedjati minn pajjiżi fejn ġew milquta mill-kriżijiet fejn ngħinuhom biex jippruvaw jisettiljaw, ikunu jafu l-lingwa u jsibu post tax-xogħol, isiru suffiċenti autosuffiċenti u nagħtu wkoll assistenza fl-Ewropa wkoll biex nappoġġjaw organizzazzjonijiet lokali li huma responsabbli reinsedjament tar refuġati u għalhekk qegħdin naraw bajnejna il-benefiċċji kbar ħafna tar reinsedjament tar refuġati fil-pajjiżi stess kif ukoll għall komunitajiet ta' akkoljenza fejn imorru. Sfortunatament inħossu l-reinsedjament qassam fejn un-repress tagħmel ferm iktar u fejn diġà għandha ħafna danja u għalhekk nilqgħu il-sida gradwali fin-numri dawn huwa passi pożittivi li jitkellem fuqhom is-sur Xota u naħsbu li l Global Refugee Forum opportunità ta' deb għal l-Unjoni Ewropea u l-Istat Membri tagħha biex iwasslu sinjali politiċi importanti u jindikaw ir-rieda politika tagħhom dan il-qasam. Imsan li ngħid ukoll kif qal ukoll is-sur Xota illi hemm numru ta' oqsma fejn li jarsi kif ukoll organizzazzjonijiet oħra umanitarji huma stess qed jagħmlu ċara qed jagħmlu wedid impenni wkoll fil-Refugee Forum. Wieħed huwa wieħed hija tendenza eh, xejra eh, tal-postijiet tax-xogħol fejn qed tiġi eh, appoġġjata wkoll mill-organizzazzjoni tiegħi minn hawnhekk qed nirrappreżenta koalizzjoni ta' NGOs mod partikolari 23 minnhom illi naqdu mal-IRC biex joħorġu stqarrija kollettiva fuq l impenn tagħna dak li nixtiequ naraw bħala impenn minn naħa tal-Unjoni Ewropea f'din il-ġraja importanti. Flimkien naħsbu il Global Refugee Forum jipprovdi opportunità mhux biss biex naraw x'għamlu x'għamilna sissa ma biex juri wkoll il-mexxejja globali kif ukoll id-deċiżjonijiet huma serji ħafna fuq l-implementazzjoni tal-Global Compact fuq ir-rifuġati bil-spazjament globali fuq numru għoli u, miżuri implementati li jfallu xi ximdaqiet f'pajjiż reġjonali illi qed iżommu lura pereżempju l Uniti u eh, għandna eh, ċifri li qed jaslu fl-Unjoni Ewropea ġifieri ta' qabel l-2014 sa bżonn waslu messaġġ ta' solidarjetà internazzjonali mal-pajjiżi li jagħtu akkoljenza lir-refuġati l-iktar mid-dinja li tiżviluppa illi qegħdin jospitaw biċarbina biċċa kbira tar refuġjati madwar id-dinja u għalhekk dan huwa kruċjali biex inkunu nistgħu nibqgħu kredibbli fuq ix-xena umanitarja nilqgħu l-aħbarijiet li kien hemm 35,000 widiet minn stati membri nittamaw illi jkun hemm finanzjament tal-Unjoni Ewropea, imma jekk tassew dawn se jissarfu pazzjonijiet sinifikattivi, kontribut sinifikattiv għal qsim ta' solidarjetà dawk il-fuġat l-iktar vulnerabbli hemm tliet oqsma fejn aħna nistennew li jkun hemm impenni ċari. L-ewwel net tolbu lill kummissjoni Ewropea biex taħdem mal-Istati Membri biex ikun hemm impenn weda ta' reinsedjament l-2020 fis-Sem l-Unjoni Ewropea fil-Global Refugee Forum u kritikament biex timpenja ruħa biex ikun hemm żieda sostenibbli u sinifikattiva fin-numri li lin minn din il-weda ta' kull sena l-IRC qed tlob l-Ewropea biex tagħmel Eh, il-risedjament ta' iktar minn 2000 rifuġat sal-2025 biex hekk nuru l-aħna bis-serjetà nixtiequ ehm, nimplementaw il-Global Compact u nħarsu l-rifuġati u mhux biss dikjarazzjoni politika. Il-ċifri ta' 30,000 postijiet huwa biss 2% tal- Eh, ta' dawk li tal-miljuni li għandhom bżonn 144 miljoni li għandhom bżonn. U anki jekk dawn il-bżonnijiet jibqgħu stabbli sal-2025 eh, 2035 rifuġati se jappreżentaw biss ehm, ehm, ċifra żgħira ta' bżonniet u għalhekk dan huwa ferm inqas mill-GDP tal-Unjoni Ewropea u għalhekk hemmhekk qed tkun il-kapaċità tagħha u għalhekk kull eh, post ta' huwa importanti ħafna dawk li għandhom bżonn u qegħdin naraw li sedjament bħal dan mhux biżżejjed u għalhekk l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn jkomplu nespandu wkoll rotot komplementari kif qal ukoll il-presentatur ta' qabel kif ukoll missjonijiet umanitarji, viżi umanitarji u skemi ta' reunifikazzjoni estiża tal-familja. Aħna nitolbu lill kummissjoni l istati Membri biex jiżguraw il-postijiet li fejn hemm wedit jiġu implementati fis-sena attwali u dawn mhumiex qed jiżurat biex jirreċiklaw wedit ta' impenni ta' qabel jekk ngħidu 30,000 li morru fl-2020 ikun hemm tnaqqis mill-50,000 il-Unjoni Ewropea setat eh, tagħmel risedjament ta' dawn l-aħħar sentejn. U għalhekk attwalment huwa diffiċli ħafna l-NGOs jmonitoraw il-progress fl-iskemi ta' reinsedjament għax il-modalitajiet ivarjaw u għalhekk qegħdin insaqsu għal kull iż-żieda biex tiġi murija u wkoll qabla ma' monitoraġġ. U aħna nsaqsu l istati membri li jistabilixxu id-data eh, b'mod distint biex hekk inkunu nafu kif wasal ir-refuġat u li l statut li ġie eh, maħruġ u d drittijiet ovvjament tal-kull statut tar refuġat. Mbagħad bħala t-tielet punt aħna nitolbu l-Unjoni Ewropea illi jgħidu li jisqarru li r-reinsedjament huwa eh, soċjali umanitarji biex l-iktar vulnerabbli jaslu f'post segur Kurren sediment bżonn jiġi offrut għabbażi tal-bżonn u mhux użat bħala inċentiv jew jippremjaw lil pajjiżi terzi li jkooperaw fuq dawn il-għanijiet ta' ġestjoni ta' migrazzjoni biex hekk ikun hemm sostenibilità tal-programmi u nuru impenna reinsediment bħala mekkaniżmu ta' sim eh, tal-piżijiet u soluzzjoni tajba għal dawk l-iktar vulnerabbli fost il-popolazzjoni huwa importanti wkoll u nirrepeti foka iktar fuq l-istatut ta' wara l wasla ċifiri d-reinsedjament stess, u nafmu l-esperienza tagħna fl-Istati Uniti kif ukoll fl-Ewropa l-insedjament jista' jkun suċċess għal dawk illi jaslu kif ukoll il-komunità ta' akkoljenza jekk ikun hemm risorsi biżżejjed u pjanar mill-qabel għall integrazzjoni tal-refuġati fil-komunitajiet. Aħna nemmnu wkoll li hemm bżonn li nappoġġaw il-muċipalitajiet u bliet li huma interessati jagħtu akkoljenza r-refuġati dan jista' jkun ta' benefiċċju għal opportunitajiet ta' svilupp lokali biex nappoġġaw dawn l-isforzi nixtieq nagħlaq biex l-IRC mill-IRC lill kummissjoni biex u timplementa pjantazzjoni għall-integrazzjoni tar-refuġati fl-Ewropa stess. Grazzi ħafna attenzjoni tagħkom. Thank, thank, you very much for. Grazzi ħafna tal-qsamt magħna l-opinjoni tiegħek se jkollna round wieħed ta' mistoqsijiet u nibda bil-membri li se jkunu parti mid-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew il Global Refugee Forum u mbagħad imorru lura għall membri interessati. L-ewwel is-Sinjura Dupont fisem il-PPE Iva, grazzi ħafna sur Xota u Sinjura Sudbury għal din l-istampa ġenerali li tajtna, tajtuna nsi. Sur Xota. Hemm punt importanti xwara kosi nitkellmu fuq forum globali tar refugġati fil-diskorsi tijak intkom tkellimtu fuq il-fatt illi iċ-ċifri ta' insedjament tnaqsu semmejt pereżempju l-Istati Uniti, allura kif nistgħu nerġgħu nvolvu dawn il-pajjiżi biex hekk ikollna iktar suċċess fil-futur? Thank you very much and thank you to the Commission. Grazie ħafna lill kommissjoni l-rappresentant ta' tal-IRC u l-korrezzjoni ta' riflatina rapporter fuq il ġazzjoni ta' rinsedjament kontenta ħafna eh, li eh, smajt fuq il-ħidma tagħna u l-bażi ta' bil politiku li kellna u għalhekk aħna nistennew bil-ħerqa. Dawn attivitajiet naħseb illi dan huwa avveniment straordinarju importanti ħafna l-ewwel darba li qed nagħmlu segwitu għall Global Refugee Agreement u għaldaqstant għandna bżonn nuru r rwol illi l-Ewropa l-Unjoni Ewropea tixtieq tieħu u nixtieq intenni dak li għattu intkom nixtiequ naraw iktar postijiet ta' reinsedjament u iktar rotot komplementari għandna bżonn għom it-tnejn u kif qal il-Parlament ir-reinsedjament mhux sejħu post tal-bżonn ta' rotot legali oħra jew il-fatt illi n-nies se jkomplu jaslu fl-Ewropa. U għalhekk għandna bżonn illi ikonna proċedura ta' għażil imtejba u kundizzjonijiet ta' akkoljenza dinjitużi mhux is-sitwazzjoni li naraw attwalment fil-Greċja u fuq il-frontieri eh, Istanbul u Kroazja, eċetera. U għalhekk għandna lakune, u għandna bżonn navvanzaw. U hekk qegħdin nagħmlu. Il-pożizzjoni tal-Parlament inizjalment kienet iktar viċin dak li smajna mill-appell tal-NGOs iktar postijiet u t talba mill-Parlament kien għal programm li jibqa' umanitarji fl-esa stess tiegħu. Mhux kwistjoni ta' kundizzjonalitajiet. Meta nitkellmu mal-pajjiżi terzi u ukoll li UNHCR ikollu rwol kruċjali biex hekk inżommu mal-liġi internazzjonali u konna fiduċja fl-UNHCR. U għalhekk naħseb li dan huwa mument propizju importanti biex naġixxu mhux biss ġifieri kliem u jkollna pjan fuq bosta snin bil-wedit tagħna il-pledges u għalhekk għandna bżonn ikollna dan qafas fil-post l hemm bżonn jeżisti u naħseb hekk l-aħjar illi ngħinu li dawk il-pajjiżi qed jagħmlu sforzi. Stati Uniti dejjem il-pajjiż li fuq ma nitkellmux ma huwa dak illi l-iktar għandna bżonn nitkellmu fuq. Imma hekk għandna bżonn nagħmlu. U għalhekk nistenna bil-ħerqa għal parteċipazzjoni u l-fatt illi nagħmlu aħjar milli qegħdin nagħmlu u naslu għal ftehim. Grazzi. Anki s-sur Kahem u parti mill-delegazzjoni tal-GRF. Jena nishtiq nitkellem ma forsi Mela, is-sur e, e, Karin nishtiq nitkellem, iva? Għandi xi mistoqsijiet osra Aħna nitkellmu fuq l-insedjament li hija parti vitali ta' dawn il-impenji għal rifugjati ma anke l-investimenti finanzjari rridu nżiduhom fir-reġun. X'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea iktar biex tikkompensa u tappoġġa il-pajjiżi fil-reġun tal-li jospitaw dawn il-rifugjati u anki eh, titkellem anki fuq l-evakwazzjoni tal-Libja jiena jidir li illi hemm persuni li huma eh, blokkati fiċ-ċentru tal libra għax ma jistawx jiġu eh, reinsedjati mħabba illi hemm nuqqas ta' wedit minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Kif il-Kummissjoni tista' tiżgura illi l-iktar il vulnerabbli se jiġu reinsedjati u mhux dawk li għandhom prospetti ekonomiċi jew anki membri tal-familja li għandhom dritt illi kollhom dak l-istatus. U fl-aħħar kumment, is-Sinjura Suberi wkoll tkellmet fuq il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fuq il-migrazzjoni u dina hija kondizjoni biex wieħed jagħmel reinsedjament ta' rifugġati minn dawn il pajzi xin l pozizjoni tal-Kummissjoni. U specialment hekk aħna rridu nifukaw propju fuq dawk li huma iktar vulnerabbli. U allura rifugġati u mhux l-istati fejn huma jirrisiedu. Grazzi, signora Stick, u sa signora Kaller. Grazzi ħafna. Grazzi ta' din il-prezentazzjoni Eh, intkom tiġu regolarment hawnhekk fil-Kumitat Libe qed nara din bħala prova dan is-suġġett tal-migrazzjoni u l-konsiderazzjoni għal dawk li torbu l-azil huwa ta' importanza kruċjali għall kumitat tagħna. Żewġ mistoqsijiet inti tkellimt fuq iċ-ċifri fuq l-implementazzjoni tar reinsedjament fil-2017 imma tista' tikkummenta wkoll fuq il-perspettivi għall futur u l isfidi ewlenin li għandkom quddiemkom. Nitkellem l-iktar lis sur xote imma anki mill-perspettiva umanitarja, Sinjura Sadbury, tieni mistoqsija. Tafu li aħna votajna maġġoranza kbira, kummissjoni ġdida ma' hemm bosta viċi presidenti u kummissarju responsabbli għall migrazzjoni Kif nistgħu nikkoordinaw aħjar l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam? ċfil se jkun il-Kummissjoni Ewlieni responsabbli Josep Borrell, Surskinas, jew forsi gvernanza oħra. Grazzi ħafna. Thank you very much to all the colleagues. Grazzi. Smajna mill-kollegi kollha li għandi fuq il-lista. Nistaw forsi ngħidu ħames minuti għal risposti. Nibdew bis-sur Xotter. Umbat wara Signora Sudbury. Jina ħana prova namel eh, ħilti kolla biex nirrispondi jom kolla. Signora Dupont, inti staqsejt mistoqsija importanti, ma nafxek jiena inix kapaċi nirrispondija. Kif nistaw nerġaw ninteressaw l-imsiħba internazjonali? Aħna naħseb l-unika ħaġa nistgħu nagħmlu nagħtu l-eżempju tajjeb. U mbagħad il-pressjoni minn operaturi oħrajn hija preżenti anki fil-modi li ħafna minnhom kienu attivi u fuq il-reinsedjament aħna għandna rwol importanti jekk inħarsu lejn iċ-ċifri u jista' jkun li din is-sitwazzjoni terġa' tirritorna, però nafu li għatem il-bżon, neċessità da teżisti. Mela, dan kull ma nistanajt biex nirrispondi għal dik il-mistoqsija. Naturalment, biex nirrispondi li snjura Bjok, naraw li d-dinja neċessita' kienet inkluża fil-guidelines ta' Sinjura von der Leyen mill-bidunet, kemm u importanti resenjament il-rotot legali bħala risposta għal bżon umanitarju u anki l-aħjar mod biex jisir u mux biex naddu minn rotot e- irregolari. Naturalment dina se tkun priorità għolja. U naturalment eh, anki il-forum eh, il-GRF eh, jati forum importanti u għana avveniment importanti biex jirsolvi din il kustjoni Jina naqbel illi reinsedjament hija oh, parti mill-approċ ġenerali biex inkunu nistaw eh, namlu riforma ta' regoli interni fid dimensjoni tagħhom kollha. U fuq dak li għandu xaqsam ma' pjan multianwali nistgħu ngħidu li dan jagħti iktar ċarezza għal futur il-Kummissjoni għal-2020 se toħroġ eh, b'din il sena partikolari għax naturalment aħna limitati bil-pjanifikazzjoni finanzjarja. Eh, u dan spiega li għal-2020 qabel aħna kellna iktar minn sena waħda koperta eh, fl-istess ħin. U issa ngħaddi għal mistoqsija ta' Signora Keller fuq l-sfidi. L-sfida li missija li naddu l-MFF għax l-appoċ finanzjarju tal-Unjoni Ewropea huwa importanti naturalment li huwa 10.000 euro għal kull persuna li tiġi reinsedjata li tagħmel differenza kbira bħala appoċ għall-istat membru. Unħossu allura li ċarezza se tkun importanti ħafna għal biex wieħed jagħmel programm uh, fi snin li ġejjin. U anki biex nagħti risposta għas Sinjora Strik kif nistgħu nagħtu qafas iktar wiesa għall appoġġ finanzjarju fid-dimensjonijiet kollha tiegħu għal imsieħba f'pajjiżi terzi illi jikkooperaw u biex ngħinuhom fir-reġun. U bat għal dawk li huma blokkati fi ċentru tal-Libja u għan tal-Unjoni Ewropea li dawn iċ-ċentri jingħalqu u aħna għal dastant nixtiequ naħdmu mal l-imsiħba internazjonali tagħna biex nemxu l-qoddim biex nkunu nistgħu nevakwaw minn dawn il-persuna persuni minn dawn il-ċentri ta' detenzjoni fil-Libja u u jmorru postijiet oħra. U għal din ir-raġuni il-mekanizmu ta' transitu ta' emerġenza jimxi, u nishtiqu però li jimxi iktar maġġel, pass maġġel. Rajna anki fir rwanda edha e, iżid e, ir-ritmu taħħa anki Niger u għanna appoġġaw dan il- e, dan il-pass biex neħu n-nis minn Libja u naraw mbagħad kif minn hemm nistaw namlu reinsedjamenti fl-Unjoni Ewropea. Nista nistaqsi, President, forsi ma tkellimt ċar, jiena tkellimt fil-persuni blokkati fiċ ċentru ta' Niger li ġa huma evakwati li għalissa qed jistennew e, ir reinsedjamenti mħabba li m'hemmx wedit min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Jiena fuq din il-kwistjoni skont kif nifhimha jien il-proċess u ta' amministrazzjoni tal-applikazzjonijiet ta' reinsedjament, kultant hija kwistjoni komplessa, jiddependi mal-ħidma mal-imsiħba internazjonali ħafna drabi ħidma hija pjuttost dettaljata. Imma mhux għax hemm nuqqas ta' appoġġ mill-istati membri u tal-bit mill-istati membri. Hija iktar kwistjoni ta' proċessar. U aħna qed nagħmlu kull ma nistgħu biex ngħinu l-imsieħba eh, internazjonali u NHCR, pero ma naħsibx illi ma jidirlix illi hemm talba ta' eh, wedit ta' reinsedjament minnaħa tal-istati membri. Jien naħseb illi hija kwistjoni ta' żmien ta' proċessar, identifikazzjoni u dettalji oħra li qegħdin iwaqfu is-sitwazzjoni. Eh, eh, Nixti eh, hawnhekk ngħid xi ħaġa fuq il-protezzjoni ħafna minnkom semmew l-importanza tal- eh, tal-protezzjoni, naturalment il-Kommissjoni taqbel. Aħna u anki ngħidu illi meta wieħed is il-persuni involuti ċifri, eh, meta wieħed qabilhom mal-bżonnijiet, aħna narawha di bħala prerekwiżit illi l-element ta' protezzjoni ikun preżenti u għall-iktar wieħed il lini illi għandu jiġi garantit mill-UNHCR, eccetera Imma barra minnek, aħna hemm bżonn illi nipprioritizzaw u l-prioritajiet tagħna huma l-istess bħal dik tal-UNHCR fir-reġuni, fil-Mediterran, Turkija, Lebanon. Aħna rajna illi dan huwa importanti. U fuq dak li kont qed nsemmi issa Niġer u Rwanda aħna dana naraħ bħala Eh, approċċ anki iktar wisa u jena nħossi li anki dini ħaġa importanti imma naturalment eh, l-iktar eh, element principali tal-razzjonal tal-protezzjoni u huwa propju dan il-punt ċentrali tal reinsedjament Mela nista forsi nista' ngħid li qatt biżejjed għalissa u ngħaddi u sta nisimaw minnant eh, il-Sinjora Sudbury. Ma nasibx li għandi bżon ta' 8 minuti. Il-maġġoranza tal-mistoqsijiet kienu għal-Kommissjoni, pero nista' anki nsemmi xi punti fuq kif nistaw nerġaw ninteressaw il-pajizi li kienu jagħmlu reinsedjament qabel. fil- fl-Amerika ħafna hemm ħafna kollegi li qegħdin hemm hemm ċifra massima ta' 18,000 din is-sena illi hija propju inqas u meta nqablu dik iċ-ċifra ma' 110 110.000 li kienem qabel nistaw naraw kem huwa n-nuqqas u allora kulħadd qed jistenna li l-Unjoni Ewropea issa żżid il-wedit tagħha. U ħafna nies infatti li kienhom jirċevu l-insedjament fil-Stati Uniti mbagħad f'daqqa għalullom illi il-post tagħhom mhuwiex iktar disponibli. Għal dawk n-nies li għambat meta jiskopru li il-post tagħhom mhuwiex iktar disponibbli eh, tistgħu timmaġinaw eh, ximpat eh, uman jista' jkun hemm. U kieku kull pajis Ewropew joffri iktar postijiet, tistaw timmaġinaw x'effett jista' jkun hemm. Mill-punt di vista tagħna aħna rridu naħdmu kollha kemm aħna fil-pajjiżi tagħna biex ninkoraġġixxu l-awtoritajiet nazzjonali u għal dawk l-istati li għadhom mamlux wedit u, u biex jisibu il-vantaġġi li jistaw jisiru b'din ir-rotta legali fuq il-finanzjamenti finanzjari li l-Unjon Europea tista' tagħmel fir reġjun aħna nħossu illi għanna nifukaw fuq il-fat li n-nis ma jċaqal u fejn huma però meta wieħed is illi n-nis se jkomplu eh, allora irridu nħossu li għanna nifukaw iktar fu il-titjib tal kondizjoniet ta' ħajja ta' dawn il-persuni u għacċess ta' servizzi pubbliċi kemm għal migranti u rifugjati u anki għal komunitajt f'dawn il-pajizi. U dana u approċċ iktar olistiku il-Sinjor e, Karim għalet u koll xinuma l-sfidi li għanna għoddimna eh, e, naħseb li l-sfidi principali huma l fat li l-ċifri dejjem jizdidu u l-postijiet dejjem jonqsu. Meta nqisu e, Libja, Libja naraw li hemm ħafna m'hemmx possibilità li jiġu trasferiti iva hemm wedet iktar mill mill-Istati Uniti Eh, mill-Unjoni Ewropea, skużam. Pero wis nies li fil-fatt ma jistawx jiċċalqu mill-Euro, mill-Libja. Il mill-punt ta' vista tagħna nħossu li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea iridu iżidu d-disponibilità tagħhom għal persuni li jaslu fl-Unjoni Ewropea eh, anki għax hemm opportunità oħrajn ta' reinsedjament u anki nittamaw li proċeduri jistaw jiġu eh, maġla anki biex niżguraw li l-wedit jistaw eh, jiġu offruti u dan jdependi naturalment mir risorsi disponibbli mal UNHCR u organizzazzjoni internazzjonali, imma anki fuq il-qafas ta' reinsedjament illi għandu jwassal għal proċeduri E, biex dan jaħdem u din hija raġuni oħra. U fl-aħħar mbagħad fuq aspetti oħrajn li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel biex tgħin nistgħu nagħmlu eżempju bil kif l-Unjoni Ewropea tirrispondi għal persuni li huma diġà fl-Unjoni Ewropea bħala ċess għall-impigi u għall-integrazzjoni. Jekk aħna nmorru fuq il-GFR, GRF, u najdu li rridu jagħmlu iktar eh, xogħlijiet u jinneħu l-xkiel, l-ewwel ħaġa li rridu jagħmlu rridu eh, naraw x'inhuma l-ostakoli li għandna fil-pajjiżi tagħna. Ħafna minnhom huma ostakoli għall-impigi u eh, għall-aċċess għal dawn l-impigi aħna eh, eh, inħossu li huwa diffiċli għalina eh, li immorru fil-nofsinar najdullom biex neħu l-ostakoli meta fil-pajizi tagħna hemm iktar ostakoli. Grazzi ħafna, naturalment aħna inħarsu din biex inkomplu dan id-dibattitu u anki fi 17 u 18 ta' Deċembru fil-GRF imma nkomplu nittamaw li nistaw nistgħu nkomplu din l-operazzjoni. Grazie ħafna. Colleagues, then we move to point 5 of the agenda uh, which Issa l-punt 5 fuq l-agenda skambju ma' Antonio Vitorino, direttur ġenerali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għal migrazzjoni U nishtiq nistieden is Vitorino jiġi għonek uh, fostna. Dear colleagues, it's with great pleasure that I welcome in our committee Mr. Vitorino. Mela nalqu li Sur Vitorino, il-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni, l-ewwel darba wara l-ħatra tiegħu f'Ġunju. U nixtieq nfakkar illi Sur Vitorino kien anki l-President ta' dan il-Kumitat bejn l-1994 u 95 u mbagħad kien anki Kummissarju tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni il-Komitat Libe għanna skambi mal-Organizzazzjoni mal Internazjonali IMO u specialment fuq il-situazzjoni fil-Libra. Aħna kontenti li nistenet kelmu miegħek illum fuq kwestjoniet ta' interess, specialment il-politika ta' azilu migrazzjoni u fuq l-idea kom kif nistaw aħna nibnu uh, eh, situazzjoni Eh, eh, soluzzjoni olistika għal-migrazzjoni, pjaniet biex l nistaw naraw eh, il-futuro, anki il-vizjoni tijak u nilqa l-input tijak għal dibattitu tana fil-leġislatura attwali u nittamaw nkunu nistgħu nżommu l-opportun nżommu din il-kooperazzjoni mal mal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni. Intik il-mikrofonu għal xi 15 minuta. Insellem il-kulħat, President, grazzi ħafna tal-istedina e, illi nerġa niġi fil-Komitat tal-Libertajiet ċivili. Entkom tiftakru li 25 sena ilu. <laughs> And then I was. U l-privileġġ li jina kont emmek, imbagħad jina kont fuq il komissjoni Ewropea u issa eġajt l-ura pala Direttur Ġenerali tal-IOM biex Nibda billi ngħid li din is-sena l-popolazzjoni tal-migrazzjoni eh, internazzjonali globalment eh, kienu stmati bħala 372 miljun xi 3.5 fil-mija tal-popolazzjoni dinjija mill-bidu tas seklu il-numru totali tal-migranti internazzjonali żdied b'xi 100 miljun u l-biċċa kbira jiġu eh, bil-74% 70% huma tal-età fejn jistgħu jaħdmu aħna niffokaw fuq l-Ewropa lejn u f'Ewropa u movimenti fil-viċinanza iżjed wiesa tal-Unjoni Ewropea Iżda huwa importanti li impoġġi l-affarijiet fil-perspettiva xirqa u ngħidu li l-biċċa kbira ta' dawn migranti internazzjonali eh, fl-Afrika u fl-Asja jimmigraw ġewwa ir-reġunijiet tagħhom ta' fejn jitwildu. Jiġifieri Afrikani sa 80% jimmigraw mill-pajjiż Afrikan għal pajjiż ieħor Afrikan u x-xiriet tal-moviment f'kull reġjun għandhom il-karatteristiċi tagħhom u u partikolaritajiet tagħhom fl-aħħar parlament jiena kont eh, l-Unjoni Ewropea kienet ġus maquda kienet kienet imsieħba importanti għall-Istati Membri u għall-Unjoni Ewropea frigwa ta' tweġiba għal taħlita tal-migranti u rifuġati li kienu qed jaslu fi Greċja u fil-reġjun tal-Balkani il Każijiet sodi issa l-IOM fil-gwad eh, flimkien mal-imsieħba ta' implementazzjoni huma għandhom 29 faċilitajiet miftuħin ta' akkomodazzjoni fejn qed jilqgħu xi 19,000 rifuġati u migranti fil-Greċja. Eh, L-IOM jaħdem ukoll fil-29 Eh, akkomodazzjonijiet kulimkien fi Greċja li attualment jagħtu akkomodazzjoni um, um, akkomodazzjoni għal 4200 um, ehm, minorenni mhux akkompanjati li qed ifittxu il-rifuġat u anki fil-gwalt tal-reġjun tal-Balkani illa li bdejt minn hawn għax mis-sajf u speċjalment waqt matul l-aħħar ġimgħat rajna żieda kbira fil- fil-numri li qed jaslu fil-gżejjer Gregi u l-waslit żdiedu eh, kważi 300% bejn 2017 l-2019. Il-waslit għadhom bax iżjed baxxi ħdejn 2015 u 16 iżda n-numri jippreżentaw eh, sfida kbira ħafna għal għal kapaċitajiet tal-akkoljenza li diġà huma fuq il-limit tagħhom fil-Greċja u se nieqaf hawnhekk għax din hija twissija bikrija. Ma xtaqx niġġenera xi reazzjoni pendenti iżda hemm bżonn li ninvestu fil-tħejjija għax il-ċifri qed jiżdiedu aħna msieħba eh, kritika l-lin mill-Unjoni Ewropea għanna ehm, uffiċċji kolim kif id-dinja fejn ħadmu fuq ħafna attivitajiet illi inkludu il-tweġiba f'emerġenzi fl-2018 l-IOM servit 30 miljon beneficjari li inkludu 23 miljon persuni li kienu qed eh, jivjaġġaw. dawna inkludu il- il-41 miljun miljun li ġew spostati internament fil-pajjiżi bħal pereżempju Repubblika tal-Kongo, l-Iraq, l-Niġerja, l-Sudan tisfel, il-Yemen u postijiet oħra. U bekk il-Segretarju Ġenerali eh, se jindirizza l isfida tal-persuni spostati internament bl-appoġġ seħ tal-UNHCR, OSHA e u IOM xogħolna bħala organizzazzjoni jinkludi it-tweġibiet għal disastri fl-Indonezja, fil-Bahamas u fil-Afrika t-isfel, notevolment f'Mozambik. Ħafna minnu qed jiġi skattat mill tibdi klimatiku u l tibdi klimatiku żgur li huwa raġuni għaliex n nies raġuni ġdida għaliex in-nies qed jiċċaqalqu dan u bekk għandna pjattaforma kbira tal-UNHCR fejn għanna um, spostament kbir tan-nies li inkludi Venezuela u anki triangolu tan-naħa ta' fuq tal- eh, eh, attualment għanna 45 eh, miljon venezueljani spostati fir reġun u situazzjoni jekk ma tinbidilx se jkun hemm x'aktar 6.5 miljun venezueljani spostati sal-aħħar tal-sena d-dieħla u dan jkun kriżi fil-gwad tal-volum ikun ekvivalenti għal kriżi fis-Sirja. Aħna innotajna żieda sinifikanti fil-flussi tal-popolazzjoni ta' natura mħalta. Ir-rifuġati dawk li jiġu maħlin jew migranti vulnerabbli minorenni mhux akkompanjati jiżdiedu kull imkien um, persuni bla, bla ċittadinanza jew mingħajr karti eh, ħafna jiffaċċaw ħafna perikli kbar. Jiena naħseb li hemm xi sittin elf persuni irregolari mietu meta kienu qed jivvjaġġaw fl-aħħar 19 sena iżjed minn 6000 elef eh, sposta illi ebu fil-gwad tal-immigrazzjoni ġew rikordjati fl-2017 biss irridu nsibu mod biex nizguraw il-protezzjoni ta' dritti ta' bniedem ta' kull persuna li qed tiċċaqlaq u anki najnu l-vulnerabli u bekk l-Unjoni Afrikana u l-Tasfos tal-Unjoni Afrikana u anki tal-ġus maquda fuq il-migrazzjoni dan il-Tasfos ġgant jappoġġa eh, eluf ta', migranti illi jispiċaw waħlin fil-Libja um, notifolment permess tal-programm ta' ritorn u umanitarju flimkien ma' lajnuna motija li rifugġati fil-Libja u taħt l-auspiċi tal-UNHCR iżjed minn 44,600 migranti ġew mejjuna mill lewem biex jieġaw lura mill-Libja għal pajjiżi tal-oriġini f'dawn l-aħħar sentejn Iżda namlu ħilitna biex neħdu approċ fit-tul u holistiku għal eh, tweġibiet ehm, ta' emerġenza biex nidentifikaw ir-rabtiet bejn it-tweġibiet ta' emerġenza fejn integraw l-anijiet tal-iżvilupp tal ta' 2030 u fejn nagħtu eh, eh, l-istabilizzazzjoni niprofdu għal l-istabilizzar ta' komunità l-UNHCR huwa msieħba hija msieħba u linja għalina fl-2018 il-Komitat Internazzjonali appoġġat il-Kumpat Ġenerali tal-Migrazzjoni, il-Segretarju Ġenerali tal-Ġus Maquda talab l-IOM biex ikkoordinaw il-netwerk ta' koordinazzjoni tal-Ġus Maquda biex nefed biex ikonna sistemi koordinati u appoġġa l-Istati membri fl-implementazzjoni, segwitu u revizjoni tal-Kumpat Globalizzat tal-Migrazzjoni. Is-sena d se jkun hemm l-ewwel reviżjoni tal-evalwazzjoni tal-kumpatt globali. Permettu li xi kumment nagħmel xi kummenti oħra ħanibda bil-Libja. Attualment hemm iżjed minn 1.5 miljun persuni fil-pajjiż li għandhom bżonn il-protezzjoni u l-għajnuna. Huma jinkludu almenu 641 miljun migranti kif ukoll il-5000 individwi li eh, naħsbu li eh, għadhom jinsabu fil-ċentru tad detenzjoni fil-Libja hemm iżjed minn 140,000 persuni li ġew spostati internament minħabba il-konflitt attwali fi u madwar il żona ta' Tripli minn April ta' din is-sena 40 miljun IDPs mill-April sissa. Nixtieq nagħmilha ċara li għalina Libja mhuwiex post eh, sigur għall-migranti u laqqas huwa post sigur biex biex tibat l-immigranti lura ġafih u aħna flimkien mal- ma' l-rifugġati aħna batna l axar itra l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea fejn qed nitolbu għal għatmim tal-migrazzjoni fejn fejn narfu il-situazzjoni fraġli ħafna fil-pajis u anki il-negativita tal-konflitt attuali fl-istess eh, post aħna pala organizzazzjoni qed nevalwaw il-pożizzjoni tagħna fil-gwad tal-tiftix u s-salvataġġ fil-Libja minħabba parzjalment il-tibdiliet eh, reċenti fil-Gwardja Kostali fil-Libja hija ta' eh, sors ta' tħassib għalina u anke minħabba l-bżonn urġenti li nistabilizzaw l-operazzjonijiet tal-tiftix u salvataġġ li joperaw fiċ-ċentru ta' Mediterran mill tana tagħna il-bastimenti internazzjonali għandhom jingħataw permess biex jitlu fil-operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ ġo ġo il-ċentru ta' Mediterran kollu kemmu iżda dana jfisser ukoll li għandna bżonn in parallel mekanizmi siguri għal biex jinżlu n-nies minn dawn il-bastimenti u u hemm bżonn ta' iżjed proċessar iżjed wara. L-integrità tas sistemi ta' azil se jkunu l-enin biex nindirizzaw il-problemi umanitarji fil-reġun ta' Mediterran. Il-kapacità u l-prevedibilità huma essenzjali u l bażi u bekk nittamaw bisħieħ li l-Kummissjoni ġdida tkun tista' teleb il-waqfin fil-diskussjonijiet li għandna fil-sistema attwali ta' migrazzjoni eh, wara rapporti li diġà ġew adottati. Għandi xi żewġ jew tliet kummenti oħra. L-ewwel nett, meta nibnu is-ħobijiet mal-pajjiżi terzi jridu jkollna approċċ bilanċat Il-Kummissjoni Ewropea tal-ġdida identifikat diġà il-ritorn tal-migranti irregolari bħala priorità. Aħna involuti ħafna fir-ritorni. Ritorni huma eh, element ta' element essenzjali għal politika eh, olistika tal-migrazzjoni, essenzjali li narfu li l-ritorni volontarji rridu jiġu segwiti mill-ritorni sostenibli u hija ta' priorità saluta li toħloq il-kondizjonijiet biex dawk li jerġgħu jiġu ritornati jkollhom l-opportunità biex jerġgħu jibdew f'ħajjithom biex ikunu integrati bisħej fil-komunitajiet tal-oriġini u dan jinħtieġ u fejn trid tieħu konsiderazzjoni il-bżonijiet tagħhom biex l-integrazzjoni tkun ta' suċċess u effettiva l-MFF li jmiss hija ta' opportunità għal migrazzjoni komprensiva u bilanċata fil-governanza tagħha l-Kommissjoni Ewropea proponiet appoġġ sinifikanti fil-migrazzjoni fil-MFF l imis u jiena nemmen l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura livelli adegwat ta' finanzi ukoll kif ukoll l-użu koerenti tal-istrumenti finanzjari biex niżguraw li jkollna impatt reali aħna min-naħa tagħna aħna l-esti nitlu f'dibattitu mal-istituzzjonijiet Ewropej biex nevalwaw il-rabta mm, biex eh, narfu eh, xejriet tal-migrazzjoni fejn insegu l-linji gwida eh, tal-2030 għall-iżviluppi sostenibli. Sur President, aħna nemnu illi il-pat il-ġdid il pat il ġdid fuq il-migrazzjoni u l-azil se jkun ta' opportunità l-Unjoni Ewropea biex tagħti iżjed impetus fil-gvernanza tal-migrazzjoni hawnhekk hemm bżonn ta' ta' approċ olistiku fejn naħdmu fuq ħafna politiki differenti, iżda approċ kostruttiv ukoll fejn qed infittxu it-tnaqqis ta' diviżjoni politika biex insibu soluzzjonijiet li se jaħdmu. Ir-rol tal-Parlament fil-prinsip ta' dawk is-soluzzjonijiet se jkun essenzjali u l-IOM dejjem jibqa' lest jgħinu ngħinu lill-istituzzjonijiet u lill-Parlament fl-iżvilupp ta' dawk is-soluzzjonijiet. Grazzi ħafna Aziz Eh, Antonio Vitorino, nixtieq ningrazzjak pubblikament, grazzi tal-li qiegħed hawnhekk u nawguralek eh, nawgurak għal snin li ġej. Pal eh, Organizzazzjoni Internazzjonali ta' Migrazzjoni skużawni tal-li wasal tard it-titjira tiegħi minn Madrid minħabba il- il kelli ħafna xogħol x'nagħmel minħabba l- il-konferenza ta' migrazzjoni fi Madrid. Nixtieq nirringrazzja lill kollega tiegħi Sur Lenes tal-liħa l-Presidenza minn floki waqt li ma konċa għal-minuti li kelli bżonnhom biex nasal hawnhekk. Mela dan il-punt eh, nibqaw għadejn sal-25 eh, minuta wara l-ħamsa għanna xi żewġ punti ta' votazzjoni, e, najt il-kollegi biex iġibu l-karti għanna l-votazzjoni tal-Sinjura Mezzala, għanna round wieħed ta' mistoqsijiet, round ta' koordinaturi u mbagħad membri li jibqgħu illi eh, qalu li jixtiequ jippreżentaw mistoqsijiet mela. Ir-round tas-soltu ta' koordinaturi għal PPE Mela, mistoqsija mill-Onorevli Angel. Grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi ngħid illi huwa ta' pjaċir, eh, pjaċir kbir u anki jiena kburi eh, illi aħna rċevejna hawnhekk Antonio Vittorino mhux biss għax nista' ngħidha di għax huwa ħabib sew tiegħi. U ili nafu għal 15 sena u għax nafu li huwa wieħed mill-aħjar esperti f'dan il-qasam u qed jagħmel xogħol siwi ħafna u xogħol diffiċli ħafna wkoll għax ninsabu f-situazzjoni diffiċli ħafna mill-2015, iżda il-situazzjoni qed dura għall-ar Jiena kont fateni eh, fit-tmim il-ġimgħa u anke fit-toroq is-sitwazzjoni hija waħda allarmanti u bekk ħaġa li tista' tara bajnejk stess. Għandi żewġ mistoqsijiet partikolari, speċifiċi, mhux verament relatati mal-flussi jew l-istatistika. Iżda żewġ sitwazzjonijiet illi illi ħasbuni sew l-ewwel net l-ispostament ta' persuni fil-Venezuela. L-Istati Uniti għalu li wasanna l-4 miljoni u 500.000 rifugjati. Jina rajtom eh, dawn il-ċifri fuq il-frontiera ta' Kolombia, fi Kukuta, il-situazzjoni kienet ċara ħafna u il-situazzjoni kienet ħażina ħafna għalkemm mhux ħasina daqs f'posti oħra, iżda jiena kont f'Bogota fil-bidu ta' tax din ix-xar, dan ix-xar u s-sitwazzjoni qed isir fejn ma tistax taċċetta. U kien hemm anki xi dimostrazzjonijiet u protesti li qed jiżdiedu fil-Kolombja. Mhux biss mewġa iżda ħaġa li diġà kienet ċara fit-toroq kien hemm eh, ġlied bejn rifuġati u l-qawwiet U t-tinik punt illi ħassibni ħafna. U irridu nistudjaw għasaw din is-sitwazzjoni u din hija mill-Bosnia Herzegovina. Jiena għandi interess partikolari għax jiena relitur għal Bosnia Herzegovina u safej naf jiena, speċjalment fiż-żona tal-Bijaċ Is-sitwazzjoni umanitarja x'aktar hija fost lar anki meta mqabbla mal-Libja u Greċja u Turkija fi siti hemmhekk. U bekk nixtieq nara x'inhija l-evalwazzjoni tiegħek ta' dawn is-sitwazzjonijiet iżda għandi interess partikolari fuqhom ukoll. Grazzi, grazzi ħafna, Sir Angel, minix qed nara eh, Bridget Sittle li soltu titkellem għall SND, iżda qed nara Sinjor Falaf, il-kelma lilek. Mela, grazzi, ħaneħu din l-opportunità biex nitkellem bil-Ġermanis, nixtieq ningrazzjak tal-li tinsab hawnhekk f'dan il-kumitat, grazzi tal-li ħadd dan il-ħin biex tiddiskuti dan il-puntant diffiċli naħdem fuq l-istess kwistjonijiet li ġew imsemmijin mill-kellim ta' qabel il-frontiera esterna bejn il-Kroazja u l-Bosnia, bosnia situazzjoni f'Bosnia hija serja, saret serja, jissu hemm ħnu it-toro għal-rifuġġati hemmhekk weħlu hemmhekk. Hemm ħafna individwi illi qed jivvjaġġaw lejn il-Bosnia u jipprovaw jajnu l-persuni f'dan il-kamp futċak li għana kif smajna dwaru, f'dan il-futċak ma jistaw xajnu għom xajnu għom għax il-kamp mux skont il-livelli internazjonali la assista t-referi għalih bħala kamp il-niset jajxu f'kondizjoni terribli e, u anki mod fil-kamp ta' fil-Bosnia Herzegovina e, emmen ġew hemmhekk li jikkonsidraw is-sitwazzjoni bħala ħażina ħafna. Mhuwiex faċli li tiskopri dwar n-nies li jinsabu f'Bosnia Herzegovina ġili ċaqal u jaqsmu l-frontiera u jitlu fil-Kroazja. Iżda nirċievu ħafna rapporti li hemm ħafna pushbacks fuq il-frontieri ta' Kroazja u anke ksur tal ħafna ksur tad dritti tal-nidem. Zafjament, mi mi mhix frontiera li tista' tikkontrolla għax hija mhix kontrollata twila ħafna u eluf ta' rifugġati qasmu dik il-frontiera matul ix-xhur li għaddew. Smajna li l-frontiera għalqet iżda dak mhux il-każ għax in-nies jinexxielhom jaqsmuha fl-aħħar xhur għanna situazzjoni drammatika hemmhekk bekk u imbat għanna xitwa, il temperaturiet jonsu, mandomx dawn il-nis mandomx protezzjoni kontra il-kesħa u għet jgħixu f'kondizzjoni terribli f'dawn il-kampijiet. Mela x'nistgħu ngħid nagħmlu aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew biex nsibu soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni. X'kontribuzzjoni nistgħu nagħtu għanna l-istrumenti ta' soltu tal-parlament. barra minn dawx nistaw namlu kif nistaw naħdbu ma la hemm biex intejbu din is-sitwazzjoni hemmhekk. Grazzi. Mrs. Sindeveld, but maybe would you take her role, Miss? Grazzi ħafna, mhux qed narru s-sjura. Intervelt is-sir Ma kienx il-pjan tagħna m'għaliex le. Iva. Ma kelli mistoqsija jekk jew hekk kont fuq il-lista. Sur Vitorino, jiena nammirak ħafna, nammira ħafna l-ħidma tiegħek minħabba l-esperjenza basta tiegħek bħala kummissarju u dak kollu li għamilt wara bla IOM. U jien għandi mistaqsija politika pjuttost u prattika. Mela, l-ewwel, waħda politika marbuta mal-patt il-ġdid tal-migrazzjoni li annunċat is-President von der Leyen mimmitu naraw ġifiri se jkollha bħala kontenut u bl-esperjenza b'dak kollu li rajt u smajt fuq il-migrazzjoni int matul il-karriera tiegħek, x'taħseb illi għandna bżonn li huwa ġdid xi ħaġa forsi li ma ħsibniex fuqha jew tkellimna fuqha li forsi tista' ssib soluzzjoni permezz dan il tal-migrazzjoni, bat it-tieni mistoqsija marbuta mal-sitwazzjoni fil-Greċo, statistika li semmejt, jiena rajthom ukoll din l-istatistika u jiena wkoll ma nixtieqx inkun allarmist, imma din iż-żieda hija ta' tħassib kbir għalija. U għalhekk insaqsi, dak li ġara fil-Greċa u l-investimenti fil-Greċa dawn l-aħħar erba' snin, taħseb illi l greċja issa issa għandha l-kapaċitajiet biex tilqa l isfida tal-wasliet il-ġodda taħseb illi issa għandha strumenti ġodda jew mill-ġdid se nsibu ruħna naqas koperti minħabba eh, din iż-żieda. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Stick għal ħodor. Grazzi President, grazzi Sur Vittorino għall kontribuzzjoni tiegħek niftakar so li kont kummissarju għadek kemm tasal meta l-konklużjoni temporani ġew adottati u dan il-prinċipju għad għandhom eko fil-kontribuzzjonijiet tiegħek jiġifieri dan itina ħafna konfidenza u fiduċja fik. U għabbażi ta' trattat ta' Amsterdam inti għandek eh, background tajjeb ħafna għax-xogħol qed tagħmel issa jien għandi tliet mistoqsijiet fil-qosor inti għadd illi kull ritorn għal Libja mhux sigur jiena naqbel miegħek mija fil-mija Imma allura li mija l-pożizzjoni tiegħek fuq il-kooperazzjoni u l-għajnuna finanzjara tal-assisa tal-kosta li tfisser illi issa n-nies imorru lura bħala ritorn fuq it territorju tal-Libja u iċ ta' detenzjonijiet. Issa ħaġa oħra, jiena qed naħdem ħafna fuq ir-ritorni iva, dawk volontarji, na, na proposta rikas fuq direttiva tar-ritorn jiena rapporter. U dak li qed tarf proposta tar rikast hija li dawn it-termini volontarji qed jiġu mnaqsa kważi għal xejn u jiena kont qed insaqsi li mi l pożizzjoni tal-IOM biżavi dan l-iżvilupp għax aħna nixtiequ ritorni effettivi imma r ritorni volontarji forsi mhumiex l-iktar effettivi u inti tkellimt ukoll fuq ir-ritorni sostenibbli, kruċjali ovvjament nkellmu fuq pajjiżi ta' transitu wkoll nistgħu ngħidulhom sostenibbli jew forsi nużaw pajjiżi ta' oriġni pjuttost. Ja. Mr. van der Prische. Yes, last time I checked. Iva. Nitkellem bil-Olandis Mela, grazzi ħafna, President. Mela, l-IOM regolarment tibgħat informazzjoni fuq ċifri differenti fuq il-flussi migratorji biex eh, dawk li jiddeċidu l-politika jkunu jistgħu jieħdu xi tip ta' ispirazzjoni. Jiġifieri hemm bżonn kol wkoll fuq il-perċezzjoni tal-pubbliku vizavi l-immigrazzjoni dawn huma ċifri speċifiċi fuq l-Ewropa fejn il-maġġoranza ta' ċittadini jixtiequ inqas migrazzjoni hemm ħaġa illi laqtitni. Mod partikolari l-politika ta' bosta pajjiżi u ta' ċerti istituzzjonijiet internazzjonali il-patt dinji fuq il-migrazzjoni ta' ġus maquda mod partikolari hawnhekk qegħdin naraw approċċ biex tistimola l-migrazzjoni U insaqsi jekk għandek xi mod li tosserva l-migrazzjoni l-indikaturi l-immigrazzjoni fuq medda qasira u twila ta' żmien, eċċetera, dawn iċ-ċifri jiena saqsik, għandek dawn iċ-ċifri li huma l-muturi e, xġal n nies li jimmigraw. Li huma raġunijiet nistgħu nitkellmu fuq dan u mbagħad fuq Smith demografiku għabassi ta' ċifri oġġettivi qal illi fl-Afrika se tmur għal kwart għal erba biljuni u għalhekk dawn huma wkoll membri tal-borgesija u għalhekk dina ċifra interessanti u għalhekk nixtiequ nkunu nafu wkoll kif dawn il-flussi ta' migrazzjoni nistgħu innaqsuhom veru hija ħaġa traġika l-evoluzzjoni tal-Afrika illi jaraw l-Afrika illi qed tara emoraġija tal popolazzjoni tagħha. Mela, il-grupp tiegħek ma kienx saqsa għall mistoqsija imma ovvjament intitolati l-istess jgħod tal-ICR imma ma rajt li ħadd mill-ICR jollidu ħadżbal forsi ma nafx għajduli, jekk le imur dritt għal gwi. Sur Ernst, Senjura Ernst anzi, grazzi ħafna. Se nitkellem bil-lingwa tiegħi. Naf żgur li tafu illi għandna approċċ pjuttost kritiku viżavi l-IOM. Tajjeb illi naraw illi din taraw ukoll pajjiżi terzi bħala sigur għandna bżonn naraw ukoll l-impatt mod prattiku meta titkellmu fuq il-pajjiżi siguri li huwa l-konsekwenza jiġifieri migranti u rifuġati jispiċċaw hemmhekk u mbagħad imorru x'imkien ieħor li mija l-valutazzjoni tiegħek ta' din l-istqarrija li qed tagħmel għal dak li huwa l-impatt fil-ħajja ta' kuljum, issa niġi niġetini mistoqsija tiegħi L-esternalizzazzjoni tal-politika tal-asil kif rajna dawn l-aħħar ftit snin ovvjament għandu impatt devastanti fuq l-immigrazzjoni u jekk taraw xed jiġri fuq il-frontieri esterni il-Libja, fil-Mediterran, temmen illi l-esternalizzazzjoni f'din l-għamla ta' politika tal-azil tajba għal futur jew mill-lat umanitarju forsi għandna bżonn inbidlu l-approċċ drammatikament imbagħad fuq il-Balkani. Hawnhekk isna maħniex qed nifokaw fuqu qegħdin nitkellmu iktar fuq Morja u fuq Gżejjer Grigi oħra. Imma dak li qegħdin naraw hemmhekk huwa l-infern fuq l-art nistgħu nitkellmu f'termini bħal dan. U għalhekk insaqsi. Limu l-approċċ tagħkom meta titrattaw din is-sitwazzjoni tittijiet tal-bniedem f'dawn il-postijiet jekk taraw ġifieri l-każijiet fejn l-uffiċjali ħabtu u fuq il-migranti bil-klib u sparaw fuqhom. Ma' min qegħdin taħdbu intkom mod konkret? u jekk taraw il-migranti illi jaslu li mija s-sitwazzjoni ta' dawn il-migranti. Kif tiġistixxu dawn il-każijiet? U meta niġu għal ritorn volontarju xi li nemmen fiha, naħseb illi l il bażi hija pjuttost dajfa Issa l-bqija tal-membri li forsi jixtiequ jresqu mistoqsijiet l-ewwel is-Sur Ġofski għadu kemm telaq mis-sala mela ngħaddi l-kelma l tnejn oħra is-Sinjura Keller. Ngħaddilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna Sur Vitorino tal-preżenza tiegħek jiena wkoll nixtieq nilqa' l-esperjenza tiegħek u naqblu ma' l-anijiet tiegħek ta' strument Ewropew tal-eżil il-predeċessur tiegħek ħadem sew imma hija l kolleġislazzjoni illi għandna bżonn nerġgħu nibnu u ninventaw mill-ġdid u jekk għandek xi orjentazzjonijiet ta' proċess u xi ideat illi jippermettu konverġenza, aħna ovvjament kuntenti li nisimgħuhom. Jiena għandi żewġ mistoqsijiet addizzjonali. Il-livell ta' migrazzjoni fl-Ewropa huwa pjuttost baxx, inti fakkart fil-15 u 16 l-2015 u l-2016, inti qed taħdem l-Unjoni Ewropea fuq pjan ta' kriżi qed naħseb iktar fuq l-ipotesi ta' sitwazzjoni diffiċli f'wieħed mill-pajjiżi eh, fil-Mediterran illi jista' jiġi imwassal għal fluss sostanzjali ta' migranti. Imbagħad it-tieni mistoqsija aħna qegħdin fil- bidu tal-ftuħ ta' COP25 tista' tina xi elementi fuq it-tendenzi fuq meda twila ta' żmien tar rifuġati klimatiċi illi huma realtà li ovvjament se jkollna nilqgħu bħala sfida. Grazzi ħafna Sinjura Mezzola. Grazzi ħafna. Jidispeċini m'għandix il-vuċ se nagħmel dak li nista' Nixtieq insaqsik Sur Vitorino grazzi ħafna tal-ħidma tiegħek aħna ovvjament nosservaw mill-qrib ħafna l-attivizmu tiegħek biex eh, tiżgura illi r retorika hija ċara dak li qed infittxu hawnhekk insemmejt il-Libja. Jiena niġi minn Malta u kull jum għandna stejjer ta' nies illi jiġu fuq eh, dajes illi eh, mhumiex tajbina biex ibaħru f'tentattiv illi jfittxu ħajja aħjar. Dawn in-nies il-biċċa kbira ma jiġux mill-Libja kif taf jiġu minn pajjiżi oħra jew kienu l-Libja għal żmien twil jiddependi mill-mezzi u risorsi li għandhom biex jaqsmu u jagħmlu din il-dan il-vjaġġ perikoluż ħafna u jsibu ruħhom vittmi eh, ta' nuqqas ta' ftehim bejn il-mexxejja tal-istati membri tista' tina xi dettall fuq dak li qed jiġri x'qed tagħmel l-IOM fil-Libja mal-awtoritajiet Libjani minn huma min jirrappreżentaw għandna interlokaturi llum u għandkom xi tama illi l-affarijiet jiffaċilitaw ruħhom f'dan ir-reġjun fil-futur qarib. Grazzi ħafna Sinjura Kunke. Grazzi. Sur Vitorino, meta inti kont Kummissarju Ewropew, kont responsabbli kif attint għal ġustizzja u l-affarijiet interni u kellimt fuq approċċ komprensiv fil-lejn immigrazzjoni illi jista' jibbilanċa l-affarijiet differenti bħal dawk ekonomiċi, trattament ekwu bejn eh, immigranti u ċittadini Ewropej u tkellimt ukoll fuq sistema komuni għażil li jagħti protezzjoni minn dakinhar kif nafu il-koll rajna l-konsekwenzi ta' approċċ abbażi fuq is-sigurtà għal dak li għal ġestjoni tal-frontieri fuq l-immigrazzjoni u għalhekk tkun interessanti li nisimgħu kemtejn fuq kif taħsibha int fuq dawn l-iżviluppi fid-dawl tal-pożizzjoni attwali tiegħek u forsi l-ħsibijiet tiegħek fuq dak li hemm bżonn li nagħmlu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek onorevoli Xeneke. Grazzi ħafna President u grazzi lis sur Vitorino tal-qiegħed hawnhekk magħna u tal-qasamt magħna l-idejat tiegħek kien għandi tliet mistoqsijiet, kien hemm diġà ħafna mistoqsijiet fuq l-Ewropa u f'ħafna ħafna mistoqsijiet fuq dak li għandha bżonn tagħmel l-Unjoni Ewropea minħabba l-falliment tal- eh, sforzi tagħna biex ikun hemm riforma fuq l-azina xtieq insaqsik mod speċifiku fuq is-Sirja u dan il-pjan tas sur Erdogan biex joħloq żona sigura għar ritorn tar rifuġati Sirjani. U anke xi gvernijiet tal-Istat Membri kienu mm, qed jaqblu u għalhekk insaqsi li mu l-idea tiegħek tista' tgħidilna situazzjoni attwali li mi u kif qed tara inti s-sitwazzjoni u l-implikazzjoni potenzjali tagħha mat mistoqsija oħra. Jekk nista' nsaqsik li tħares globalment għall gvernanza tal-migrazzjoni inti tkellimt fuq il-UN Compact li wkoll sapruħu eh, f'diffikultajiet fl-Ewropa b'ċerti membri li rifjutaw jirratifikaw u jipparteċipaw fil-konferenza u lekin tara kooperazzjoni globali fuq il-migrazzjoni illi se tissaħħaħ jew se tifframmenta ruħha. Jekk pereżempju dan il-UN Global Compact u n negozjati tiegħu huma xi eżempju emblematiku, mbagħad l-aħħar ħaġa permettili kooperazzjoni globali relatata għall finanzjament u tal-organizzazzjoni tiegħek l-Unjoni Ewropea l-iktar donatur ta' din l-organizzazzjoni ma mhijiex problema illi hemm pajjiżi oħra wkoll madwar id-dinja illi mhumiex daqshekk ħraqana li jappoġġjaw l-apparat tiegħek. Grazzi ħafna. Issa is-Sur Ġoġovski ġie lura biex ikun jista' jgawdi mill-ħin allokat eh, lilu. Ġifieri jekk twarrab il-mowbal tkun tista' jvajja jedi ħafna għandi diskussjoni fuq il-ġurnalisti fuq il-konflett ta' interess tal-Prim Ministru tagħna u għalhekk kwistjoni importanti ħafna għax il-Kummissjoni ħadet id-deċiżjoni aħħarija u mhijiex pożittiva għall Prim Ministru tagħna. Imma insomma, grazzi ħafna tal-li qiegħed hawnhekk magħna. Jiena mill-perspettiva tiegħi nista' ngħid illi kont fuq ir-rotta tal-Balkani fl-2015 u nista' ngħid lill-kollegi tiegħi illi s-sitwazzjoni hemmhekk mhijiex qed taggrava meta mqabbla mal-2014 u 15. Fl-2015 kienet inkredibbli u s-sitwazzjoni kienet diżastruża. Nista' nsaqsik li ma se tkun soluzzjoni ħarja l-Libja meta jiena kont tipparteċipa fil-konferenza fl-Afrika u tħaddit ma' ħafna ministri biex insolvu l-problema tal-migrazzjoni mill-Afrika huma kkritikaw għal darba darbtejn l-Unjoni Ewropea. Qalu li l-Unjoni Ewropea qed tħares lejn il-migrazzjoni mill-perspettiva tagħna biss u mhux minn perspettiva Afrikana. Qalu li għandna bżonn ta' iktar kooperazzjoni b'saħħitha għax ħafna pajjiżi Afrikani huma lesti li jieħdu azzjoni fuq l-immigrazzjoni, speċjalment fuq is-sitwazzjoni fil-Libja u għalhekk hemm ħafna pajjiżi li tindaħlu fil-Libja imma m'hemmx eh, ukoll wara kollox jafu s-sitwazzjoni li mi u aħjar il-pajjiżi tal-Afrika huma involuti biex isolvu dan il-konflitt walakin saqsi nimi l-perspettiva tiegħek mbagħad l-aħħar punt qabel ma nagħlaq fuq is-sitwazzjoni fil-Libanu. Konna hemmhekk bħala parti mill-missjoni bħala żjara uffiċjali fil-kampijiet tar-rifuġati għall palestinjani Taħseb li nistgħu nappoġġjaw dawn il-kampijiet tar-refuġati u għal dejjem se u għal kemm se ngħidulhom kampijiet refuġati għax hemm tat-tieni u telet ġenerazzjoni li mhumiex refuġati tipiċi kif nistgħu nsolvu din il-problema tal-poplu Palestinjan f'ħafna pajjiżi f'dan ir-reġjun. Grazzi ħafna. That'll do for the question time. That'll make it complete. I don't see any other hand being raised or card. Eh, ma nara li ħadd li qed mela nistgħu narġgħu ngħaddu għal eh, sur Veturi Vitorino għal risposti tijaw. Grazie ħafna, President. Għalija huwa pjaċir nara lilek hawnhekk. Grazie tal istadina Jina ħan prova nitkellem fil-qosor fil-risposti tiegħi għax marriċ infixkel il sessjoni ta' votazzjoni. Jina kont president ta' din il ta' dan il-komitat naf kemmu huma importanti l-votazzjonijiet. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l Paolo Rangel tal-klim sbieħ li ta' li għamel għalija u fuq il-mistoqsijiet li qal. L-ewwel net fuq il-Venezuela. Is-sitwazzjoni qed issir diffiċli ħafna u fil-futur se tkun anki iktar diffiċli għax il- għax e, kienu il-pajizi konfinanti kienu ġenerużi ħafna billi e, illi accettaw e, il rifugġati mill-Venezuela. Għadet kelmu fuq 5 miljoni ta' persuna. Il-fat illi ġewa messi bħala eh, viza umanitarja jew permessi temporani ġew aċċettati, ġew integrati u ħafna mill-isforz tagħna u propju biex niggarantixxu integrazzjoni eh, bla xkil f'dawn is-soċjetajiet. Però rridu ngħidu biċ-ċar illi hemm sinjali tal-limiti tal-kapaċità eh, ta' dawn il-soċjetajiet biex jirċevu iktar nies. Il-pressjoni fuq is-servizzi soċjali l access għall-edukazzjoni, per eżempju. U eh, eh, hemm vantaġġ li kollha jitkellmu l-istess lingwa, naturalment dan huwa vantaġġ, però il-pressjoni, immaġinaw il-pressjoni fuq is-sistema ta' edukazzjoni jew tas-saħħa tal-pajjiżi ospitanti. Wasal f'mument illi qed naraw anki reazzjonijiet eh, minn dawn il-pajjiżi fuq id-degradazzjoni tal-aċċess imħabba dan il-fluss enormi ta' persuni ġodda. U matem punt ieħor importanti skont il- e- il- e- għanna aħna namlu stħarriċ kostanti e, fuq l-ispostamenti tal-persuni. U għasanna għal-konklużjoni li l-maġġoranza ta' dawk il-persuni li huma spostati mandom lebda speranza illi situazzjoni fil-Venezuela se titjib biex ikun jistaw morru l-ura, allora huma edin jikonsideraw jibqaw permanentement f'dawn il-pajizi. Allora u dimna unek krizi. Għanna situazzjoni kritika li se, jkolla effetti eh, permanenti. Allora fl-imkien ma' UNHCR aħna bdejna pjattaforma u, hemm em, seba, 130 dollaru tal-Istati Uniti li ġew finanzjati u jekk nilħu 6 biljuni u nofs se jkollna ninvestu 1.3 biljuni biex ikunu nistgħu nappoġġaw il-pajjiżi tar-reġun mhux biss biex nagħtu assistenza imma anki biex nappoġġaw il-komunitajiet ta' ta' palpa tal pajjiżi ospitanti. Imbagħad nitkellmu fuq il-rotta tal-Balkani <coughs> aħna qed nara hawnhekk żieda fil-arrivi fil-Balkani u fil-movimenti fil-raġun tal-Balkani, Bosnia hija f'sitwazzjoni verament kritika. L-IOM hija preżenti fil-Borsja u aħna nappoġġaw eh, fil-kampi 7.000 persuna spostata. Eh, Rifugjati etifiċu eh, l-azil kif tridu L-iktar problema li għanna illi illi nfatt li nżidu il-kapacità ma kienx bizzejja tal-pressjoni tal-arrivi. Allura, attualment hemm 3 per 3000 persuna illi illi mandom lebda, mandom saqqa fuq rasom fil-Bosnia. Allora xini għas soluzzjoni? Irridu nżidu il-bini ta' kapacitajiet, ma' naturalment. Iva, dik hija l-aħjar soluzzjoni, però anki irridu naraw jekk l-awtoritajiet tal-Bosnia u Herzegovina u mux se jkunu iktar effettivi biex jirrispondu għal tal-bit tagħna għax għandna aħna tal-bit biex inkunu nistgħu nakomodaw rifugġati u l-migranti u qed nistennew ilna nistennew xhur biex ikonna l-autorizzazzjoni amministrativa burokratika biex ikun nistaw namlu dan. Allora din hija kwistjoni kemm pratika e, imma e, anki politika. U l-kwistjoni hija illi nipperswedu il-gvern Bosniak li kun iktar e, jaġel fil-bini tal-kapacità li hija neċessarju għax kif nafu il-xitwa et toqrop u qed nissugraw għawnek li kona situazzjoni umanitarja gravi. Naprezza eh, eh, il kwistjoni tal eh, dibattitu Ewropew. Em proverbju Hemm <laughs> proverbju li għajt li qatt m'għandek tmur lura lejn post fejn inti kont kuntent. U jien nesta ngħidilkom li jiena kont verament kuntent meta kont kummissarju tal-Ġustizzja l-Affarijiet Interni. U verament perikulus illi wieħed jerġa' lura f'pajjiż f'post fejn wieħed kien kuntent. Imma hemm żewġ punti. Nistgħu ngħidu illi il-problema bażika li għandna llum illi huwa neċessarju assolutament illi nibnu il-fiduċa reċiproka bejn il-pajzi membri. Jekk memx fiduċa reċiproka, ma nistawx namlu eh, ftejim. U se jkun hemm bżonn ta' ftejim ta' negozjati. U mill-esperjenza tiegħi għandu jkonna valuri komuni għal kulħadd. Però meta niġu għal operazzjonijiet, allora jrid ikun hemm flessibilità flessibilitajiet. Hemm bżonn ta' solidarjetà Malti Speed. Is-solidarjetà hija essenzjali. Kif aħna id-din is-solidarjetà nittrasformaw f'azzjoni tista' tkun diversifikata. Tista' tkun forsi eh, soluzzjoni ġeometrika. Issa nixtieq inqer ma'kom. Jiena qatt ma fimt. Wieħed mill-istrumenti li proponejt meta kont kummissarju kienet id-direttiva tal-protezzjoni temporanea. Ħafna nisma' qasbis jiftakruha emmek kienem anki ċavetta ta' solidarieta u għatma realizzajt għaliex fl-2015 u 16 ma kienem lebda rikors għal din id-direttiva. Umbaħt kellna u demna dibattitu diffiċli ħafna fuq il- fuq il- eh, fuq il solidarieta li naqsmu il peace ma, ma, ma laqas eh, l-espressjoni sharing the burden Kien iktar faċli meta konna 15 stat membru, però kienet parti mill-laki eh, waqt il-tkabbir tal-2004. Ħafna drabi noħor, il-problemi noħor u bidejna. Eh, eh, F'Ottubru kienem 20 sena minn Tampere, minn deċiżjoni ta' Tampere. U jekk inħarsu lejn il-konklużjonijiet ta' Tampere, u eżerċizzju interessanti. Ah, ma kienx meta kont fil-Komissjoni tqin, imma nistaw naraw illi il-sistema eh, ta' azil komuni eh, tal-Unjoni Ewropea kellu jkollu eh, regoli komuni minimi umbat li konna sistema proċeduri sempliċi, definizjoni ta' rifugjati, e, u dana kellna namluħ l 2007 Illi saret realtà fl-2017, kif intkom tafu, u u kienet ħaġa diffiċli ħafna. Jina għadni nemmen illi għad bżon li konna e, sistema e, komuni ta' azil kif huma deskritt fil-deċiżjonijiet ta' Tampere imma rridu nagħmlu eh, eh, regoli. L-għonet leġislazzjoni, mbagħad irridu anki nifukaw ħafna fuq kif ir-regoli jiġu implementati. L-amministrazzjonijiet nazzjonali użawom dawn ir-regoli għax hekk ikonna sitwazzjoni li fiha dawk il-persuni li qed jitolbu l-azil ma jgħidu mill-Afganistan. Għandhom rata ta' suċċess tal-1 fil-mija U jekk issib pajjiż ieħor bl-istess regoli fejn ir-rata ta' suċċess huwa ta' 87% hemm xi ħaġa li ma taħdimx. So, allora rridu nifukaw hawnhekk fuq il-kwalità tad-deċiżjonijiet, mhux biss fuq il-proċedura, imma anki fuq il-kwalità tad-deċiżjonijiet. Allora, Eh, allora, eh, allora niproponi, eh, eh, kienet verament l-aħħar proposta ta' meta kont kummissarju, li noħol u le għazo. Dana huwa biex nifukaw fuq il- bini tal-kapacità fl-istati membri biex nużaw il-regoli komuni biex nkunu nistaw namlu situazzjoni fej kullim kienu l-istess kondizjonijiet u sfortunatament dan ma ġarax u jina kontent nara li l-lum l-istituzzjonijiet edin jgħatu l-leaza, għall-leazo, il-saxħa eh, neċessarja biex ikunu jistaw għamlu din il differenza Allora, xini għal priorità edin nifukaw mux biss fuq regoli proċedimenti danu importanti, ma kif jiġu implementati u applikati mill-amministrazzjonijiet nazjonali. U dana jiddependi anki mill-bini ta' kapacità bla poċ tal-eazo. U minn sen ngħid xejn iktar fuq l-affarijiet interni tal-Unjoni Ewropea. Dispjaċini hemm bżonn noqgħod kawt għax kien hemm min qal li l-Unjoni Ewropea tagħti ħafna fondi lil IOM, imma e, huwa veru. Però e, individual, e, meta wieħed is il-pajjiżi membri differenti iva u veru, però bħala istituzzjoni waħda l-ikbar donatur huwa l-Istati Uniti E, e, naturalment kien hemm bidla, bidla kbira fil-kontribuzzjoni illi ġiet e, msemmija fil-panel ta' li jitkellem qabli in-numru ta' rifuġati tnaqqas u dana kellu impatt enormi mhux biss fuq il-finanzjamenti tal-IOM imma anki fil-kapaċità li għandna biex nirsolvu il-reinsedjament. Għalhekk aħna nirrakkomandaw li Eh, li l-Unjoni Ewropea iżżid il-persuni eh, li jistaw jamlu reinsedjament eh, illi għandhom jaslu sa' 30.000 is-sena d-dihla fl-2020 u dan jfisser li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea se jkunu l-ikbar entita' ta' reinsedjament fid-dinja. Mbagħad wara hemm il-Kanada li ħadd tkun it-tieni u l-Istati Uniti illi wara ħafna snin li kienu l-ewwel pajjiż se jkunu t tielet Għandkom, għajibtu kwistjoni interessanti aħna fuq it tnaqis tal ta' ċifri ta' eh, ta' reinsedjament volontarju. Le, ta' ritorni volontari. Ir-rata e, e, ta' suċċess fuq di tiddependi minn żewġ affarijiet importanti. L-ewwel waħda hija ir-reintegrazzjoni. E, ir-ritornu għal kif wieħed jista' jibna ħajja ġdida. Mbagħad hemm it-tieni waħda li hija importanti ħafna. Ir-rata ta' suċċess tar-ritorn tiddependi kemm fuq kemm il-persuna ddum fil-pajjiż ta' destinazzjoni. Meta il-dewmin ikun qasir huwa inqas effettiv meta jkun itwal ma jwaslux għall-istess riżultati eh, illi produċi meta tkun meta tkun asira. Għax dinja interessanti għax din mhix tinvolvi biss il-migranti ma anki l-familja. U anki l-prospetta ħajja għall familja kollha kemm li jitlob dialogu differenti mill-ritorn ta' għal żmien qasir. Dinja ħaġa li wieħed irid janalizza. Intkom tkellimtu fuq id-drivers. Jiena naħseb li l-kom ma tistennewx li jiena naqbel ma'kom illi il-Global Compact se promovi l-migrazzjoni. Jiena ma naħsibx li dan huwa lan tal-Global Contacts. Dana għandu viżjoni totali, ħafna pajjiżi ma, ma daħlux fih, anki stati tal-IOM, aħna għanna issa 174 stat fl-organizzazzjoni 153 eh, accettaw il-Global Compact, però mal-pajizi li appoġġaw da aħna qed naħdmu magħhom biex nimplementaw il-Global Counter ma mal-pajizi ma li maċċettawx edin edin nikkooperaw magħhom però barra mill-Global Compact. Umbat fuq id-drivers, din hija kwestjoni importanti. Jiena senajt bonesta kbira illi hawnhekk aħna għedin naraw komplessifikazzjoni ta' drivers. Ħafna drabi e, konna nasbu li dawn l-elementi drivers kienu e, il-povertà, disperazzjoni. U e, illum però waħda minn dawn id-drivers huwa tibdil klimatiku Ah, jo nistgħu ngħidu anki degradazzjoni ambjentali jekk ma toġobkomx il-kelma eh, climate change. Dina hija sikurament driver ta' mobilità għal miljuni ta' persuni fl-Afrika. L-Afrika huwa kontinent fejn id-degradazzjoni ambientali, il-fatt li il-territorju rurali qed jiġi eżawst u l-bżon illi n-nis jiċalqu biex ikun jistaw eh, jiexu għax il-territorju ma jistaw, laqas jistaw jużaw għall-agrikoltura, allora jiridu jiċalqu. U għalek jiridu nifukaw fuq dawn il-IDPs, eh, internally displaced people, għaxek ma, ma jisibux soluzzjoni f'pajizom se jibdow mbagħad jgħamlu migrazzjoni internazjonali. Allora, hemm dawn id-drivers, internal displaced u, u dawn il-migranti. U naturalment anki il-bidli demografiċi huma driver, anki l-opportunitajiet ta' impigi, naturalment. Però hemm anki drivers oħrajn, per eżempju. Huwa diffiċli il wieħed huwa differenti illi wieħed janalizza id-drivers f'pajjiż illi għandu tħul uh, eh, baxx eh, huwa differenti minn dak li wieħed isib f'pajjiż fejn mitħul huwa aktar oli. U raġunijiet li għalihom il-persuni jimmigraw, jimmigraw minn dawn il-pajjiżi differenti huma għal raġunijiet differenti. Allora rridu nħarsu lejn il drivers differenti. U mbagħad fuq il-kwistjoni tal- tal-Balkani Aħna għanna uffiċċju żgħir fil-Kroazja u ma nistax ngħidilkom eżattament x'qed jiġri fil-Kroazja, però nista' ngħidilkom x'qed jiġri fil-Bosnia Herzegovina fejn għanna uffiċċju iktar kbir. U bat, mill-puntu di vista tal-IOM, aħna nħossu li dak li qed jiġri fil-Libja l-lum, fl-opinjoni tiegħi, huwa illi hemm gwerra attualment u di gwerra edha eh, tamal escalation edin eh, ed nitkellmu fuq xiel 200.000 eh, persuna li huma spustati madwar Tripoli aħna etni garantixu ritorn volontarju għal erba għal erba 44,000 ħafna minnhom marru f'ċentri ta' ċentri ta' transitu u oħrajn marru marru lura f'pajjiżhom. Però e, l-iktar ħaġa importanti e, huwa li aħjar li joħorġu mill-Libja għax huma qegħdin taħt id-dida għal din raġuni nħossu li dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni għandhom jingħalqu għax emmek hemm ksur ta' drittijiet fundamentali, id-dinjità umana tal-migranti li huma uh, eh, maħluq eh, li huma hemmhekk u anki għaliex qegħdin e, e, qegħdin edin e, jgħinu l-biznes ta' traffikanti, allora hemm ċirkolu vizzjuż hawnhekk, u rridu nwaqfuh. U fl-aħħar is-sitwazzjoni fil-Libja kif se tevolvi? Jena se nkun eh, sinċir hawnhekk fejn fejn hemm gwerra situazzjoni eh, miex tanibli eh, u diffiċli li wieħed isib interlokuturi. Aħna noperaw fil-Libja kull, imkien fil-Libja, mhux biss fi Tripoli, fil-Bengazi, f'Bengazi u anki fil- eh, u emmek situazzjoni verament edha e, eh, situazzjoni illi ħarbetinna mill-kontroll, miex taħt kontroll, u għja situazzjoni li fija e, eh, il-gwerra eh, edha edha edha tejn il-kriminali. U għal-futur aħna nħossu il-rifugġati, Palestina u anki l-Ġordan il hemm iktar minn miljun Sirjani fil-Lebanon. Is-sitwazzjoni fil-Lebanon hija komplessa ħafna u bla dubju ma nħossux illi s-Sirja huwa post żgur għal ritorn. Il-Kummissarju ta' Rifuġati qed jitkellem mal-awtoritajiet Sirjani biex ikun jista' joħloq il-kondizzjonijiet għal ritorn tal-rifuġati Sirjani u persuni spustati fir reġuni ta' origini. dan huwa proċess illi huwa fidejn il komissarjoli ta' refugjati. Meta nitkellmu fuq is-safe zone ta' Turkija, anki hemm hemm l-istess kummissarju illi qed jinnegozja mal-awtoritajiet torok. Aħna għandna operazzjoni kbira ħafna fit-Turkija biex eh, napoġaw xi żewġ miljuni Sirjani fis-Sirja, allora ġo Turkija aħna noperaw lejn it-Turkija u dana ġiet infixkla l-operazzjonijiet militari fi żona ta' frontiera u issa flimkien mal-NGOs anki lokali qed nieħdu il-proċess biex nappoġġaw il-dawn iż-żewġ miljuni fis-Sirja mill-operazzjoni tagħna fil-Greċa. Presidenti dispjaċini jekk jiena kelli nqassar ħafna imma bħas soltu u naturalment huwa pjaċir kbir għalija li nerġa' niġi fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili għax inħossni e, inħossni 25 <laughs> sena iktar żgħir li huwa privileġġ kbir. Grazzi. Kien privileġġ għalina li kelk kellna lilek hawnhekk fuq il-podju Antonio Vittorino ħab um, privileġġa lina li fej smajna l ispjegazzjonijiet tiegħek u spjegazzjonijiet eh, u tweġibiet tiegħek um, għal mistoqsijiet telegrafiku kien eh, ma kienx diskrizzjoni tajba inti provajt sew li eh, tagħmel dawn il-kwistjoni tant komplikati iżjed sempliċi u eh, inti eh, tkellimt iżjed bil-qawwa milli 20 sena ilu inti verament sirt qawwi issa u nittamaw li nerġgħu naraw bid-delegazzjoni li l-Kumitat tal-Libet eh, se jibgħat fil-konferenza wara l kompatti Globali tal-Migrazzjonijiet f'Ġinevra mis-16 ta' 17 ta' Diċembru jiena hemm se nkun. Grazzi.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 Now, the vote won't be long. Mela, maħniċ tendumu fil-votazzjoni, iżda għanna xizawċ voti għonek, zawċ rapporti, it-nejn mill-kollega tagħna, Sinjura Mezzola. Hudu postkom, jek raġobkom, eh, fiskiet, tiffokaw fuq il-votazzjoni issa il-karta elettronika trid tiddaħħalha f'posta u bekk kulħadd jista' jibda jivvota. Nistgħu nibdew. Tajjeb? Ma ħadd neqes kulħadd għandu l-karta elettronika tiegħu iva. Nistgħu nipproċedu mela żewġ voti mhux komplikati. Ajra titlu l-ewwel punt. il bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat tal- tal-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-applikazzjoni ta' ċentri dispożizzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill eh, fil-kooperazzjoni transkonfinali b'mod parti il-ġdida kontra terrorizmu, il-kriminalità transkonfinali u l afas eh, fuq il-servizzi deċiżjoni Afas fuq il- dwar l-akkreditazzjoni ta' fornituri ta' servizzi forensiċi u t-tieni simili iżda mhux l-Iżvizzera iżda bil-Prinċipat tal-Liechtenstein. Mm żewġ punti illi jiena fimt illi se nivvotawhom se nivvotaw fuqhom separatament. U bekk se nivvotaw fuq l-ewwel inizjattiva Lesti Sinjuri. Well, it's just one vote, I guess. Two, votes. Żewġ votazzjoni tu xek, Iva. Mela, għanna l-konsiderazzjoni tat test. So what night? konsiderazzjoni ta' test. Mela, se nifutaw? Se nifutaw fuq il-rapport il ta' bozzat votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Is it okay? Tajjeb? Ma nix wis voti xek tajjeb? Votazzjoni maluqa, signori. Mela, għanna 45 um, zewċ astenzjonijiet u tnejn in le u bekk għaddit. Mela, se nivotaw issa fuq il fuq dan il-rapport. Et nivotaw, votazzjoni miftuħa. Now the vote is closed. Votazzjoni maluqa. Yes, largely adopted. Iva, għaddit ukoll maġġoranza kbira bl-istess eh, distribuzzjoni tal-voti fil-fatt issa ngħaddu għat-tieni rapport. Le? Sar. It's done. Now, I'm announcing now. Mela, issa, sinjuri, la darba l-estejna l-votazzjoni għanna eh, diskussjoni uh, sessjoni konġunta mal mal-Kumitat ta' Fam tal-Ugwaljanza illi jistaw jitla hawnhekk u kol fuq il-podium. Mela dan huwa l-punt fuq l-agenda, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Minuta silenzju u nistgħu niproċedu.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 bla ebda waqfin. Kif diġaħet? Please be seated and try to remain. Signori ħudu postkom u ibqaw fiskiet jekk jġobkom dawk li qegħdin fil-kamra. Grazzi, ħudu postkom. Now, as we said, Mela, kif edna? Għanna debattitu konġunt hawnhekk il-punt eh, l-aħar punt tal-Komitat tal-Libe illum flimkien mal-Komitat tal drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn il-ġeneri mill-ratifika tal-Kunsil tal-Konvenzjoni il-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u vjolenza domestika. Se nisimgħu l-preżentazzjoni mill Satu Sistonen, il-direttur eh, deputat tal-Viċi Direttur u Kanzler eh, Legali tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin eh, fil-Finlandja li jirrappreżenta l-Presidenza Finlandiża fil konsil tal-Unjoni Ewropea, Bat preżentazzjoni mill- Martin Kuger, membru sostitut mill-Netherlands dwar il-Kummissjoni Ewropea Demokrazija um, permess tal-liġi u l-Kummissjoni tal Venezia, un se nisimgħu mill-Renes Rosales, l-uffiċjali tal-kampanji u l-politika tal-lobby tan-nisa Ewropew. U bat fl-aħħar prestazzjoni mill-arba uh, Kokolari u Silvia Spurek, il-korrelaturi tal-PE dwar is-ħubija tal-Unjoni Ewropea għall konvenzjoni tal-Istanbul li hija tal-iżjed importanti għallina lkoll. L-idea hawnhekk huwa hija li l-ewwel nett għandi nilqa ehm, minn qalbi l-Kumitat tal-Fem hawnhekk u anki ovvjament il-kollega tagħna Sinjura Revlin Regna illi hija l co president tal dan il-Kumitat tad-Drittijiet tan-Nisa biex ikollna skambju ta' opinjonijiet u nanalizzaw is-sitwazzjoni tal-proċess tal-Unjoni Ewropea sħubija fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Bażliet li jista' jkun hemm ratifika biex nimxu l qudiem Aħna se nipprovaw nżommu mal-ħin tal-li għanna biex nitkellmu għal persuni li se jitkellmu illum ħamsa għanna u l korrelaturi wkoll mhux faċli bil-ħin li għandna. Bek nissuġġerixxi li iżommu f'moħħkom il-ħin li għandkom ħames minuti biex ikun hemm wisa għal manuvra għal dawk li jixtiequ jitkellmu biex ikun hemm post għalihom fis-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew. Mela se nisimgħu l-ewwel mis-Sinjura Evelyn Regner. Eh, Regnar. Membri onorevoli. Eh, Sinjuri, għanna ħafna kooperazzjoni li trendi l-frott bejn libe u l-fam. Eh, aħna nkopru xi kwistjonijiet diġà flimkien mhux biss il-puntallum li huwa tal-ikbar importanza, Iżda, u nisaw naraw il-ħafna azzjonijiet mill-medja li kellhom suċċess li rajna fis-16 il-jum kontra l-vjolenza fuq nisa u anke azzjonijiet kontra t traffikar tal-persuni għax hija kwistjoni anke għax hemm il-traffikar tan-nisa il-vjolenza fuq in-nisa tinsab fil-qalba tax-xogħol tal-Kumitat ta' Fam fejn inħarsu lejn il-Konvenzjoni ta' Istanbul eh, ġiet firmata kważi sentejn u nofsilu diġà għadda ħafna żmien u l-Parlament Ewropew irid jafas ikompli jafas biex għar-ratifika malajr u sħiħa u li verament isseħħ għat hemm seba' stati membri li għadhom ma ffirmawx u eh, dan l-isfond se nibdew l-iskambju tal-opinjonijiet bil-prezentazzjoni tal-Presidenza Finlandiża tal-Kunsill ehm, tal-Kunsill Ewropew fil-gwatt ta' situazzjoni ġarrifika tal-Kunsill. b'hekk se nitkellmu issa wieħed wieħed u l-kelma issa lis-Sinjura Sistone li qiegħda hawnhekk bil-preżentazzjoni tagħha u eh, u kif um, ehm, diġa ġiet introdotta eh, għanna uh, l-prestazzjoniet waħda wara l-oħra un bat il-dibattitu bekk mux ħafna ħin fidejna. Kelma lilek, Signora Sistone, jekk joġbok. Grazzi lill presidenti u anki lill membri onorevoli, Signori. Permettu li l-ewwel nirringrazzja l-Kumitati għall-istedina biex eh, niġi hawnhekk biex nitkellem rigward fuq il ratifika tal komissjoni ta' Istanbul, kwistjoni importanti ħafna u aħna kuntenti li organizzajtu dan l-iskambju ta' dan iskambju ta' opinjonijiet jiena eh, Sinjor Sistonen naħdem fis-servizzi legali tal-affarijiet tal tal fl affarijiet barranin fil-Finlandja jiena kont il-President eh, tal- fuq il-Komitat tal-Framp fil- fuq il-fajl tal-sħubija tal komissjoni tal-Istanbul meta di kienet fuq l-agenda jiena għandi sfond fejn naħdem fuq il-konvenzjoni differenti tal dritti tal-bniedem u jiena l-persuna għal-kuntat għal-kwistjonijiet marbutin mal-Konvenzjoni tal-Istanbul u anke għal-azzjoni fuq il-vjolenza fuq il-nisa Jiena kelli l-possibilità nitkellem dwar il-Konvenzjoni ta' Istanbul f'diversi drabi matul il-Presidenza tagħna. Jiena neħu pjaċir nibda billi nfakkar il għaliex qed ikollna skambju ta' opinjonijiet simili għal dan tal-lum. Aħna nisabu hawnhekk għax minkejja li hemm impenn qawwi fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u l-isforzi nazzjonali kollha l-ammont tal-vjolenza fuq in-nisa huwa ta' tħassib serju u realtà ta' kuljum ta' għal 20 ta' eluf ta' nisa fl-Ewropa huwa hija sfida biċċara lina li aħna sfida komuni li rridu nwiġbu għaliha. Il-violenza fuq in-nisa mhix biss ta' sfida, iżda hija l-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem u l-Konvenzjoni ta' Istanbul hija ta' drittijiet tal-bniedem illi s'issa diġà għandha 34 eh, imsieħba eh, stati u 11 stat membru diġà iffirmawha huwa strument legali ehm, ehm, minn ta' qoddim li diġa tikollu impatt fuq il-ħafna nisa fl-Ewropa. Eh, minħabba il-montraċ tal-implementazzjoni diġa wera li l-affarijiet qed jinbidlu l-protezzjoni u s-servizzi nżdiedu bħal pereżempju l-kenna n-nisa tal-vittmi tal-violenza domestiċi u affarijiet oħra qed żdiedu u qed itejbu l-ħajja tal-ħafna persuni. Importanti wkoll li illi imlimsejba fil-komitati tal-partiti għandhom ruol importanti fejn jgħatu rakkomandazzjonijiet lill-komitati u naħseb illi dan huwa ta' interess partikolari speċjalment fil-gwad tal-Unjoni Ewropea. U anki fil-qalba tal-, -tal fil-qofol tal-kwistjoni kollha huwa li iżjed il-partijiet statali jsiru partijiet imsejba fil-konvenzjoni iżjed ikonna strumenti biex niġġieldu l-vjolenza fuq in-nisa u s-ħobija tal-Unjoni Ewropea tibqa element essenzjali kif nafu lkoll is-ħobija hija fuq net fl-aġenda tal-Kummissjoni attwali ġi identifikat per eżempju l-Unjoni Ewropea hija fil tkun imsieħfa fil-konvenzjoni tfisser li jkollna iżjed protezzjoni tad-data iżda anki possibilità tal-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-konvenzjoni fuq il livell tal-Unjoni Ewropea u mill-istituzzjonijiet tagħha stess Iżjed importanti wkoll kif jiena diġà semmejt li tkun imsejba fil-Kumitat tal-Partijiet se tissaħħaħ ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fuq il-livell internazzjonali fl-eliminazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa. Ta' min jiftakar ukoll li l-Konvenzjoni ta' Istanbul kien hemm gbil dwar mill-Istati Membri kollha meta ġiet adottata u dan inkludi l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. U llum l-Istati Membri kollha firmaw il-Konvenzjoni diġà 21 ratifikawa. U l-Unjoni iffirmat il-konvenzjoni wkoll. Iżda minkejja ta' kollu eh, minkejja deċiżjoni biex il-konvenzjoni biex tikkonkludi l-konvenzjoni għada Eh, pendenti qudiem il-Kunsill bil kodġi ta' Kondotta qudiem il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għall-implementazzjoni tal-Konvenzjoni kif tafu l-Parlament il-Kunsill il-Kummissjoni qablu li l-Konvenzjoni ta' Istanbul hija mħalta li tkopri il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Istati Membri individwali minkejja l-fatt li id-deċiżjonijiet għadhom pendenti fil-Kunsill il-Konsil jagħti importanza kbira f'din il-kwestjoni u il-Presidenza Finlandiża eh, baqgħet taħdem fuq is-sħobija ratifika. Inkoraġġejna l-istati membri li għadhom ma ratifikawx il-konvenzjoni biex jagħmlu hekk mill-iktar fis. Jiena nixtieq nenfasizza Kif tafu l-kol f'April ta' din is-sena l-Parlament iddeċida illi jitlob l-istat il qorti tal-Ġustizzja frigwat tal-bażi legali u anki l-proċedura kif suppost għal-ratifika l-Kunsill se jressa osservazzjonijiet bil-miktub ma' żmien u l-proċedimenti fil-Kunsill għandhom jirrispettaw il-proċedimenti quddiem il qorti Iżda, sa dan it-tant nistgħu nkomplu nfittxu soluzzjonijiet u naħdmu biex inneħu kull eh, ixnijat li jingħadu fuq dan il-konvenzjoni. Towards the ratification by the Union but also by member states who have different concerns at national level. Hemm l-istati membri li għandhom tħassib fuq livelli differenti fil-gwata konvenzjoni. The challenges L-sfidi u l-soluzzjonijiet possibli tal-Unjoni Ewropea kif ukoll minn dak l-istati membri illi ma ratifikawx, għandna bżonn niddiskutuha apparatament u hemm bżonn diskussjoni tibqa' fuq l-aġenda u jkun hemm dijalogu fuq ir-ratifika tal-konvenzjoni. Dak li għamilna pereżempju huwa illi aħna organizzajna pereżempju eh, diskussjonijiet fil-entitajiet rappreżentattivi tal-Kunsill fuq punti jista' jkunu problematiċi għal xi stati membri aħna wkoll eh, pereżempju ehm, saqsejna lill Venice Commission biex tagħti wkoll il-parir tagħha fuq l-Armenja u ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Billi hemm ukoll informazzjoni fuq il-Konvenzjoni forsi jkun ta' interess mod iktar ġenerali għad diskussjonijiet fuq is-sħobija tal-Unjoni Ewropea mod partikolari għal dik li hija r-ratifika u għalhekk aħna kuntenti li l-Venice Commission u s-Sur Gier qegħdin hawnhekk eh, illum biex ikunu jistgħu jitkellmu hawnhekk u għawnura għalina li titkellem li se jitkellmu wkoll dan il-pubbliku U aħna wkoll rajna wkoll li kien hemm stati li ratifikaw il-konvenzjoni u oħrajn li kellhom diffikultajiet fuq livell nazzjonali. Stajna wkoll nitkellmu fuq il-ħidma f'dan il-qasam. Pereżempju fuq in-nisa vittmi tal-vjolenza, rapport rapporti ġie publikat dak minn din is-sena fejn kien hemm l-isfidi uh, deskritti uh, biex ikun hemm ħarsien ta' dawn in-nisa, rapporti bħal dawn huma importanti ħafna u jippermettuna niffokaw fejn hu importanti fejn tanġildu kontra l-violenza kontra n-nisa għajnuna l-vittmi prevenzjoni eh, tal vjolenza u prosekuzzjoni ta' min kommetta reati. Dawn l-affarijiet aħna organizzajnijom biex id-diskussjoni tibqa' waħda ħajja. U nilqgħu l isfida biex insibu soluzzjonijiet. Grazzi ħafna l-preżentazzjoni tiegħek u grazzi talli żammejtu mal-ħin allokat lilkom. Issa qed nistennew l-Sur Martin Kuja mill-Venice Commission biex jgħidilna l-opinjoni li huwa kien ko kreatur tagħha. Grazzi ħafna, Sinjuri, pjaċir kbir qed hawnhekk quddiemkom u nirrappreżenta l venice Commission li, li l-opinjoni reċenti tagħha fuq il-Konvenzjoni Testable kif semmejtu diġà l-opinjoni ġie mitlub mill-Ministeru ta' Ġustizzja tal-Armenja. L-Armenja firmat il-Konvenzjoni Testable fit-18 ta' Jannar tal-2018 u attwalment qiegħda fil-proċess ta' ratifika tat trattat. Id-dibattitu pubbliku brabta mar ratifika tal-konvenzjoni huwa influwenzat minn ċerti perċezzjonijiet jew uh, ħanajtek perċezzjonijiet negattivi forsi jew miti ħanajdu hekk. It-talba armena tat il-Venice Commission l-opportunità tiżamina xi wħud minn dawn il-perċezzjonijiet. Meta għamlet hekk il-Kummissjoni ma limitax ruħa għal perċezzjonijiet fid-dibattitu pubbliku armen. Rajna wkoll diskussjonijiet li xpuhom f'stati membri oħra, għax aħna kollha konxi tal fat li din diskussjoni għal rilevanti mhux biss għall-Armenja. Intkom semmejt ukoll int president rilevanti għall stati membri tal-Unjoni Ewropea. Mela, kwistjonijiet ewlenin li huma trattati fl-opinjoni huwa dawn ġejjin il m'hemmx bżonn tal-Konvenzjoni ta' Istanbul, illi l-Konvenzjoni ta' Istanbul għandha fiħdana ċerti termini u kunċetti illi jistgħu ma jaqblux ma nozzjonijiet kostituzzjonali, l-Konvenzjoni ta' Istanbul se tirriżulta f'bidliet leġislattivi li morru kontra Konstituzzjoni Nazzjonali, l-Konvenzjoni ta' Istanbul introduċi entità b'kompetenzi eċċessivi u li l-Konvenzjoni ta' Istanbul introduċi impegni ġodda fil-qasam tal-liġi tal-azilu. Jekk tippermettuli u jekk il-ħin biex qed jafas wisq, indirizza dawn il-ħames punti l-ewwel nett li l-konvenzjoni Istanbul mhijiex meħtieġa x'imdaqqiet huwa argumentati li l-konvenzjoni ta' Istanbul mhijiex meħtieġa bħax il-vjolenza kontra n-nisa u l-violenza domestika ma jeżistux f'dak il-pajjiż speċifiku. Din l-istqarrija primarjament ovvjament hija ta' natura fattwali u ħen tkellem mingħajr tlaqliq m'għandix ġustifikazzjoni bil-fatti. Ir-riċerka turi il il-vjolenza domestika hija mifruxa u fenomenu estensiv. Wieħed mill-istudji iktar kompluti ġew ehm, miktubin mill-fra eh, fil-2014 u wera dan ir il rapport illi ehm, mara fuq tlieta kellhom esperjenza ta' vjolenza Eh, fiżika jew mentali sal-età ta' 15, waħda fuq ħamsa kellha esperjenza ta' stalking u waħda fuq 2, 55% diġà kellha xi tip ta' fastidju sesswali eh, ċifri huma allarmanti imma jsiru ferm iktar allarmant meta wieħed jikkonsidra illi n-nies ġeneralment ma jagħmlux rapport il-pulizija jew lix xi servizz ieħor U nixtieq nagħmel referenza wkoll għas sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Drittijiet tal-Bniedem huwa każ Tork huwa opus kontra Turkija fejn il-qorti qalet biċċar li l-kwistjoni tal-violenza domestika hija problema ġenerali tikkonċernanda tikkonċerna stati membri kollha. X'imdaqqiet u argumentat il-Konvenzjoni ta' Istanbul mhux meħtieġa għax il-problema diġà hija koperta biżżejjed mill-strumenti legali internazzjonali eżistenti F'din l-opinjoni il-Venice Commission tajt li l-Konvenzjoni ta' Istanbul ta' ġib magħha valur miżjud l ewwel trattat jiffoka speċifikament violenza kontra n-nisa u fuq violenza domestika u għandha approċċ holistiku visavi dan il-fenomenu ġifir prevenzjoni ta' abbuż, kastig tal-perpetraturi kif ukoll protezzjoni tal-vittmi. U wkoll jipprovdi mekkaniżmu monitoraġġ speċifiku. Ġi argumentat ukoll il konfessjoni ta' Istanbul mhix meħtieġa għax diġà jkun hemm qafas leġislattiv nazzjonali sodisfaċenti fil-pajjiżi konċernat. Fil-fema tal-Venice Commission, il-preżenza ta' infrastruttura interna soda salvagwardja tad dritt tal-bniedem ma jfissirx illi eh, m'hemmx xi xoqqa li jkun hemm skrutinju estern, it-tnejn jaqbdu jitfit mhux huma kontra xulxin. Iva, l awtoritajiet nazzjonali għandhom id-dover li jġidu l-vjolenza kontra n-nisa ma ma jfissirx li supervizjoni esterna sussidjarja minn strumenti nazzjonali hemm bżonn ikunu konsiderati ehm, bla bżonn. Imbagħad kumment ukoll fuq din il-kategorija ta' stqarrijiet dawn ma jirrappreżentawx xkil kostituzzjonali Ma mhumiex relatati għall possibilità ta' ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul imma pjuttost għal xewqa li għamlu hekk. Issa niġu għat-tieni kategorija ta' perċezzjoni relatati ma' ċerti termini u nozzjonijiet użati mill-Konvenzjoni ta' Istanbul. Pereżempju, dan jott għan nozzjoni ta' ġeneru ġie argumentat li bid-daħla ta' kunċett ta' ġeneru il-Konvenzjoni ta' Istanbul tiċħat l-eżistenza ta' differenzi bioloġiċi naturali, naturali bejn nisa u l-irġiel. L-artiklu 12 tal-Konvenzjoni ta' Istanbul u għalhekk tkun il- il-mżimmel mm, ta' Troja f'din ekkim sejħa ideologija tal-ġeneru għax ikun hemm eh, stati membri illi jkollhom eh, ġie om lilhom liċ jiġtu differenzi bioloġiċi bejn in-nisa u l-irġiel Il-konvenzjoni ta' estemporalekament tmur kontra konstituzjoni nazjonali, Nazzjonali, rikonoxxi l-esistenza sa' ġew sessi. L-interpretazzjoni però tiġi mill-konfużjoni illi sess u ġenru forsi ċerti lingwi ma jużawx eh, żewġ ehm, eh, kelmtejn biex jiddeskrivu dawn iż-żewġ kunċetti differenti. Is-sess hija realtà bioloġika, ġeneru huma stennijiet soċjali marbuta ma' din ir-realtà. Id-definizzjoni soċjali mhix intiża li tissostitwixxi definizzjoni bioloġika, hija intisa biex tindirizza l-istereotypes tal-ġeneru u l-preġudizzju li stimulaw u ixewxu l-violenza kontra n-nisa. Ħenati eżempju eh, finali għax l-opinjoni tratta eżempju oħra wkoll kien hemm oġġezzjonijiet simili għal kelma tal-gender identity, identità tal-ġeneru għax tintroduxi eh, l-ekim terz ġeneru eh, persuni illi ma jaqblux mal dawn il-kategoriji binarji ta' nisa u irġiel u importanti li qed jinnota li l-Konvenzjoni ta' Istanbul ma titlobx li sati membri li jieħdu miżuri biex jirrikonoxxu dawn il-kategoriji ta' persuni jew biex ittihom xi statut legali speċjali. Sempliċement ikkonferma illi l-identità tal-ġeneru fost raġunijiet ta' diskriminazzjoni u l-Venice Commission tajt illi diffiċli wieħed jara kif iċ-ċaħda ta' diskriminazzjoni bażi tad identità tal ġenru fil-qasam tal-protezzjoni kontra l vjolenza tkunx tista' tiġi konsidrata mhux kostituzzjonali. It-tielet kategorija ta' stqarrijiet nixtieq nindirizza illi l-Konvenzjoni ta' Istanbul titlob kull tip ta' tibdiliet leġislattivi. F'dibattitu pubbliku l-kwistjoni ta' żwieġ eh, bejn nies tal-istess sess eh, se nitkellem fuq dan imma se nitkellem fil-qosor m'hemmx obbligu li tagħti membri tal-Konvenzjoni ta' Istanbul jegalizzaw dawn it-tip ta' żwiġijiet, jekk trattat jew xi test legali ieħor ma jkunx kontra l-esistenza skont il-liġi domestika f'ċerti stati ta' ċertu intitolament legali, dan ma jfissirx per se li trattat jimponi obbligu pożittiv fuq l-istati illi ma jirrikonoxxux l-esistenza ta' dan intitolament legali biex eh, jintroduċu attivament nozzjoni bħal din fl-ordni legali domestiku tagħhom. Test tat trattat per definizzjoni u ntis ikun applikabbli għal sistemi legali differenti ħafna. Matul in-negozjati ta' trattat bħal dan, dawk li jabbozzaw trattat ta' spiss jaslu formulazzjoni tapplika sistemi legali differenti. pereżempju il konvenzjoni ta' Istanbul ehm, tapplika għal pajjiżi fejn hemm rikonoxximent ta' żwiġijiet tal-istess sess. Il-Konvenzjoni ta' Istanbul mhijiex kontra dawn is-sistemi legali ma' dan fejn fissiex li konvenzjoni ta' Istanbul titlob lil sat membri li maċċettawx nozzjonijiet legali bħal dawn illi jdaħħluhom fl-ordni legali domestiku tagħhom. minħabba il-ħin qed jaffassu hemm dritt dritt tal-aħħar kategorija ta' stqarrijiet fuq l-impenji fil-qasam tal-liġi fuq l-azil, nasib l-opinjoni ċara r ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul ma jimplikax li l vjolenza bbażi tal-ġenru awtomatikament jiġi konsidrat bħala ħsara serja u etni kwota. Jew li pereżempju li wieħed jadotta approċċ sensittiv lejn il-ġenru jfisser li n-nisa kollha awtomatikament jiġu intitolati għal statut ta' rifuġat. Dan jirrikonoxxi biss illi n-nisa forsi għandhom quddiemhom ċerti tipi ta' persekuzzjoni li huma mill eh, milqutin mod speċifiku, ovvjament l-istupru, eżempju emblematiku. L-obbligi skont il-Konvenzjoni ta' Istanbul għal daqstant ma jmurux li iktar minn dawk li ġu mill-Konvenzjoni ta' Ewropea ta' Ditti tal-Binem u l ġurisprudenza ta' din il qorti u il-bizat ta' ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul li introduċu impenji e, e, ġodda fuq il-qasam ta' azil mhumiex minnhom. Mela nagħla billi ngħid l-opinjoni tratta perċezzjoni differenti jew perċezzjoni ħżiena li qegħdin hemmhekk jeżistu fid-dibattitu pubbliku. Nixtieq intenni li ovvjament stat jew entità oħra bħall-Unjoni Ewropea hija libera bi sħiħ fl-għażla tagħha jekk tixtaqx għed t trattatu tkun vinkolata mill-obbligi tiegħu. Din hija prerogattiva sovrana tas stat. Ma jina nittama li din il-prerogattiva jiġi eżerċitata bbażi tad dibattitu skont l-informazzjoni u l-opinjoni tal-Venice Commission li tama tikkontribwixxi għal dibattitu bħal dan presidenti Dawn huma l-kwistjoni tewlenin tal-opinjoni u ovvjament jiena lest nirrisponda l kull mistoqsija li forsi għandhom l-onorevoli membri. Grazzi ħafna attenzjoni tagħkom, grazzi ħafna tal-kontribut interessanti tiegħek mill-Venice Commission. Issa ngħaddi l kelma l-Sinjura Rosares qed tagħmel tassew ħafna il- Women, European Women's Lobby biex ta' timbottatura ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Grazzi ħafna tal-istedina tagħkom. Grazzi tal-żewġ komitati Libel u Fam eh, biex nitkellem fuq is-sħobja tal-Unjoni Ewropea lill konvenzjoni Istanbul il-European Women's Lobby, l-ikbar organizzazzjoni eh, kbira tan-nisa waħda ilna naħdmu fl-Ewropa u mal-istituzzjoni Ewropea dal-aħħar 20 sena biex nitolbu li l-vjolenza kontra n-nisa tiġi konsidrata bħala priorità ewlenija u indirizzata bis-serjetà fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali. Smajna diġà il kelliema ta' qabli li tkellmu fuq il-problema u l-firxa tagħha fl-Ewropa, il-violenza kontra n-nisa l-iktar ksur ta' diritti tal-bnidem u eh, nofsi popolazzjoni mill-quta e, ġifier nitkellmu fuq 250 miljun eh, nisa u tfajliet. Fl-aħħar intervent tal-Kumitat Fem ġimagħtejn ilu smajna illi ma jistax ikun hemm slim u sigurtà jekk in-nisa jibżgħu għal saħħa tagħhom, għal ħajja tagħhom eh, kemm fl-ispazji pubbliċi kif ukoll fid-dar. U għalhekk l-organizzazzjonijiet tan-nisa fl-Ewropa, l konvenzjoni ta' Istanbul hija meħtieġa. ħadd ma jista' jisfida stqarrija bħal din għax huwa pass biex istabbilixxu standards vinkolanti proċedura l-eliminazzjoni ta' vjolenza kontra n-nisa, protezzjoni tal-vittmi, minar diskriminazzjoni ġifier għand nisa kollha u jkun hemm aċċess għall ġustizzja u għall kumpens. L-organizzazzjoni tan-nisa ilhom jaħdmu biex jitolbu li l-konvenzjoni tkun b'saħħitha, strument b'saħħtu u jimbuttaw għal tħul fis-seħħ tal-konvenzjoni għall-implementazzjoni u l-organizzazzjoni tan-nisa huma involuti biex jipprovdu wkoll kontribuzzjonijiet għal dawn il-proċeduri. Wara snin twal ta' ħidma din naraw illi l-istati membri kollha ffirmaw il-konvenzjoni u l-Unjoni Ewropea wkoll dan huwa sinjal ta' impenn. Imma qegħdin naraw li seba' stati membri ma, ma il-konvenzjoni testibol wara tliet sittin ta' negozjati ma stajniex naslu għal l-Unjoni Ewropea li taċċedi għal din il-konvenzjoni għandna l-unur li naħdmu f'partenarjat mal-Koalizzjoni Ewropea biex intemmu l-violenza kontra n-nisa u tfajliet magħmula minn iktar minn 25 organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u unions fl-Ewropa, xi minnhom huma preżenti hawnhekk din is-sala illum. Il-Koalizzjoni Ewropea titlob għal azzjoni Ewropea biex ittemi violenza kontra n-nisa u tfajliet speċjalment mħabba l subija tal-Unjoni Ewropea l-Konvenzjoni ta' Istanbul għandha fact sheet bit talbit tagħna u lejnin għaliex naħsbu l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tirratifika, għandha bżonn tagħmel hekk kif qalt ukoll is-Sinjura Assistant għal dak li huwa l-valur miżjud tal-subija fil-Konvenzjoni ta' Istanbul, il-leħen tagħna kollettiv jirrappreżenta 3800 eh, NGOs u unions f'49 pajjiżi u dan juri l l appoġġ li għandha l-Konvenzjoni ta' Istanbul fl-Ewropa. Iktar minn mija kien hemm iluf illi wkoll ehm, firmaw il-petizzjoni tagħna online biex l-affarijiet jiġu trattati wkoll fuq livell Ewropew għax il-violenza kontra n-nisa hija kwistjoni Ewropea. Ġimgħatejn iru fil-Kumitat fejn aħna tkellimna fuq l-impatti pożittivi numerużi li konvenzjoni għandna fil-qasam tal-leġislazzjoni politiki u violenza kontra n-nisa biex intejbu l-protezzjoni u s-servizz u aċċess għall-ġustizzja u għandna bżonn ngħidu wkoll hemm lakuni kbar fl-implementazzjoni tad dispożizzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul mod partikolar meta niġu għal dispożizzjoni ta' eh, eh, tweġibiet repliki li huma sensittivi um, jarru każu meta naraw dipendi fejn tex eh, mara fl-Unjoni Ewropea forsi m'għandhiex aċċess għall ġustizzja u ħadd ma jismaħħa u kollha jarru naraw ċerti stati membri illi qed jimxu eh, lura huma għandhom forzi reazzjonari illi jfixxu messaġġi li jiżvijaw dak li jkun fuq il-konvenzjoni ta' ismu dan imur kontra l-valuri Ewropej u jimminaw kull tentattiv li nimxu quddiem bir-ratifika u l-implementazzjoni f'ħafna pajjiżi. Nilqgħu ir-rapport adottat mill-Venice Commission fuq l-implikazzjonijiet kostituzzjonali tal-Konvenzjoni ta' Istanbul għax jiċċara kif smajna ħafna aspetti importanti eh, tal-Konvenzjoni. Eh, opinjoni tajjeb ħafna, eċċellenti, grazzi ħafna l-ħidma tagħkom u juri fl-aħħar mill-aħħar problema mhijiex legali ma' nuqqas ta' rieda politika biex nindirizzaw bis-serjetà Eh, din il-kwistjoni. Meta ċerti pajjiżi ma jaġixxux u ma jirratifikawx il-Konvenzjoni ta' Istanbul dan ifisser liberalment iridu soċjetajiet fejn memx rispett rittijiet tal-bidem u fejn l-integrità tal-ġisem tal-mara hija konsiderata eh, mhux protetta. U għalhekk eh, ġimgħa ilu aħna kellna l-Jum Internazzjonali tal-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-nisa u tfalit u rajna l uf tan-nisa u Eh, tfajliet illi protestaw fit-triqat tal-bliet tal-Ewropa u qalu li jixtiequ jgħixu mingħajr vjolenza u mingħajr biża'. Il-nisa fl-Ewropa jistennew l-azzjoni jridu l-awtoritet pubbliċi li jirfaw responsabilità tagħhom biex jiżguraw id-dritt illi n-nisa jgħixu mingħajr violenza jkunu siguri u għalhekk iktar minn qatt qabel għandna bżonn azzjoni fuq livell Ewropew u għalhekk aħna qegħdin hawnhekk illum. Għandna bżonn nagħmlu progress effettiv biex nisguraw li l-Ewropea tikkonkludi l-Konvenzjoni ta' Istanbul kemm jista' jkun malajr ehm, u hemm bżonn li jekk nagħmlu għax aħna iffirmajna wkoll dan l-impenn u għalhekk dak li għandna bżonn huwa illi nimxu l b'dan il-fajl b'mod f'waqtu u kemm jista' jkun malajr. with the ladies process we are putting women at u għalhekk aħna qegħdin nagħmlu hekk. Not wait any longer and we... Kuljum aħna ntewmu dan il-proċess u ma nistawx eh, nwaqfu id-dritt ta' nisa u ma nistgħux nistennew iktar. Għadba għanna biss erba snin ta' negozjati. F'Marzu u f'Novembru ta' din is-sena il-Koalizjoni Ewropea biex twaqqaf il-vjolenza kontra n-nisa eh, kellna laqa u fil- Estedinna l kommissjoni Ewropea, l-Parlament, Romania, Finlandia. U aħna provajna f'ħafna modi biex nizguraw illi eh, tibqa fuq l-agenda politika u biex nsibu soluzzjoni. Eh, u rrit eh, nfakkar illi dana għatiċri anki minkejja l-fat li l-Kunsill id-deċida li limita l-ambitu tal-firma għal ftit kompetenzi esklużivi tal-Unjoni Ewropea. E ħaġa Inkredibbli naraw li hija possibbli li nimxu l-qoddim. Aħna nafu allura li hemm biżejjed maġġoranza kwalifikata biex nimxu l-qoddim u rridu nsibu modi biex nilqaw il-prinċipju ta' uh, unanimità għadi u ftejn komuni. Wara l-elezzjonijiet tal-Unjoni Ewropea tal-2019 hemm impenji ġodda u hemm moviment politiku biex nimxu l-qoddim u ma nistawx ma nużawx. E, aħna nilqaw l-impenn tal-President tal-Kommissjoni e, Signora Ursula von der Leyen u anki il-Kummissarju Dalli biex jizguraw li e, il-violenza bazata fuq il-ġeneri hija priorità. Aħna nilqaw l-adozzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni u aħna nħarsu l-qoddim biex nappoġġaw il-rapporter u aħna nħarsu qoddim ukoll biex naħdmu flimkien ma'kom il-koll l-lum biex niżguraw illi ikunem eh, adeżjoni għal konvenzjoni ta' Istanbul u aħna norbtu fuq il-parlamenti tal fuq il-membri tal-parlament biex titilbu l-gvernijiet ta'kom, il-parlamenti nazjonali u r-rappresentanti permanenti hawnhekk fi Brussell aħna nħossu illi l-istati membri u ma responsabli. Ah, irridu nimxu l-qoddim f'din il kwal maġoranza. Grazzi u inħarsu l-qoddim biex inkomplu kooperazzjoni biex ikonna eh, eh għal-konvenzjoni. Grazzi, Signora Rosales u anki li Signora Sistonen u eh, essa għabel nisimaw minnant iż-żewġ rapporters, eh, il-Sinjora Kokolaj, membri onorevoli, eh, ospiti. Jena niġi minn pajis fej il-ġlida kontra il-violenza kontra n-nisa hija ideologija tal-ġeneru. Waqt li il-konvenzjoni ta' Istanbul hija ratifikata, għada kif ġiet, imma il-President ta' Repubblika tal-Polonja għal li memx għalfejn implementaw għal il-konvenzjoni. U il-gvern deċida jirtira ruħu mill-Kommissjoni u għal din ir-raġuni jiena nħoss il-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet adottata nhar il-ħamis hija waħda mill-deċiżjonijiet l-iktar politiċi li qatt għamlet. Dan huwa messaġġ ċar għal persuni Ewropej li drittijiet tal-bniedem huma waħda mill-valuri prinċipali tal-Unjoni Ewropea. U jiena waħda minn dawk il-politiċi illi ħdimt u, u dedikajt dawn l-aħħar 20 sena tal-karriera professjonali tiegħi bħala student tal- studenta tal-liġi jiena kodnejn dawn in-nisa u, u preparajt anki l-ewwel abbozz ta' prevenzjoni tal-vjolenza domestika u fil bħala akademika eh, bħala fit-teżi anki eh, jena ħdimt fuq il-fat li għanna nizolaw il-perpetratur ta' dawn l-attività kriminali. U issa bħala politika tal-grupp SND u bħala membru tal-Parlament Ewropew jina nishtiq nasal għal biex noħloq situazzjoni li fija kull mara li kella esperienza ta' violenza tkun taf illi il prosekuzjoni l-rati u l-pulizija jedin fuq in-naħa tagħhom mhux fuq in-naħa tal-akkużatur. Barra minnek u wara 20 sena ta' ħidma fid-drittijiet tal-bniedem kontra l-violenza kontra n-nisa eh, u kontra l-violenza sessuali u domestika jiena eh, eh, rajt li il-pubbliku u l-istat il pubbliku u l istat ma jiddefendix il-nisa. Jena rajt vittimi tan-nisa illi, eh, l-autorità jgħidu li t-tortu għattaħħom waqt li jiddefendu anki l abużatur U eh, wasal il-moment illi l-istati jiddefendu n-nisa vittmi tal-violenza. L-Unjoni Ewropea tista' tiggarantixxi da. U dan huwa raġun li għalija l-adeżjoni għal Eh, konvenzjoni ta' Istanbul hija daqshekk importanti, però mhux biżejjed iridu niżguraw ukoll li l-Unjoni Ewropea ikollha bażi biex toħloq regolamenti ġodda u ċari biex jipproteġġu n-nisa kontra l-violenza għal din ir-raġuni il-katalogu tal-reati rikonosciuti mill-Unjoni Ewropea għandha tiġi integrata bil-violenza kontra n-nisa u l-violenza domestika. Is-sitwazzjoni tan-nisa li jgħixu fl-Unjoni Ewropea u ma jistawx il fat li ma jistawx iħossuhom żguri f'ħajji fid-djar tagħhom hija waħda mill-ikbar patoloġiji tal-seklu tagħna. Grazzi, issa sur is-Sinjora e Kokolari, dik kienet is-Sinjora Spurek. Grazzi għall-inizjattiva biex nerġaw konna smih fuq din il-kwistjoni da sekk importanti, kruċali. Jina naħseb illi aħna kollha aktar kontenti li għanna kommissjoni ġdida u li Ursula von der Leyen fil-guidelines politiċi tagħhom qalet illi l-Unjoni Ewropea tagħmel kull ma tista' biex tagħmel prevenzjoni tal- eh, tal-ġorenza domestika u biex tikkondanna il-persuni li għamluha. U l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija l-adeżjoni għal konvenzjoni ta' Istanbul. Kif ukoll anki il-Kummissarju ġdida għal eh, ugwaljanza ħarina dalli hija eh, wedet li diħa tkun priorità fuq l-agenda tagħha. Allora jana fl-imkien ma' Senjora Spurek, għasen izguraw li aħna sen waslu għal riżultati politikament u l-Unjoni Ewropea li kollha iktar eh, għawa fronti ut kontra violenza għalix l-wieħed jiffirma trattati Klim imma li wieħed eh, jimplementa u eh, ħaġa differenti ma ħanix se nieqfu. Attualment eh, il-Parlament talab opinjoni mill-Qorti ta' Ġustizzja u naturalment aħna nħarsu l-qudiem għal kjarifika, però maħniex se nistennew u nieqfu sakemm toħroġ id-deċiżjoni rridu naħdmu fuq il-fronti kollha. U jiena kontenta u koll li l-Komissjoni ta' Venezia li hija prezenti hawnhekk eh, fuq ir-rapport fuq l-Armenja għax dak rapport huwa eżempju eċellenti ta' afas għal stati membri biex jifmu l-implikazzjonijiet kostituzzjonali tal-implikazzjoni eh, tal-konvenzjoni. Tal Dan huwa modell importanti għal pajjiżi l-oħra Irridu nħarsu per eżempju lejn il-Kroazja li ratifikat il-konvenzjoni reċentement, jekk nistawx nitalmu xi ħaġa minn dan il-proċess, jekk xi jagħtu guidelines għal pajjiżi l-oħra, allora rridu nkunu iktar kreativi u rridu namlu iktar azzjoni biex inkunu eh, ta' suċess. Unittama li din id-diskussjoni l-lum Eh, tkun diskussjoni innovativa u kif nistaw nimxu l-qoddim iktar konkretament, għax wara kollox dina t-rigwarda drittijiet tal-bniedem eh, garantiti fl-Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini kollha u illi l-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea jiġi garantit. Għax hekk aħna ma niggarantux l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem aħna ma nkunux nistgħu Eh, nilħu l-standard tal-Unjoni Ewropea li hija bbażata fuq il-valuri. U aħna din għalina importanti, aħna Unjoni Ewropea fejn drittijiet fundamentali jiġu rispettati. Urdu naħdmu ħafna iktar biex nimbuttaw il-pajizi li għadhom ma ratifikawx u jiena eh, verament inħares l qudiem lejn din id-diskussjoni. Grazzi. U issa jiena nati il-mikrofonu l sinjura Belander Todino nominant il-Kummissjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi għall-opportunità li jkun din diskussjoni l-lum. Memx għalfejn irrepeti għaliex il-Konvenzjoni ta' Istanbul da' sekk importanti, aħna smajnija b'elogwenza minnant il-kellima ta' qabli. U jiena dak li nishtiq ngħid huwa illi verament tati qafas ta' politika u legali minnaj preċedenti għall-Unjoni Ewropea u l kommissjoni biex jaħdmu flimkien biex jiġġieldu kontra l-violenza kontra nisa. Hija ħaġa ġdida li m'għandniex illum hija importanti illi namlu l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Nixtieq anki nifraħ u nilqa il-ħidma ta' żewġ co-rapporteurs, is-Sinjura Spurek u Kokolari, jena nħarżu qudiem naħdem magħkom u mmexxu dan il-fajl. Aħna nafu illi l-Parlament u l-Kommissjoni kienu dejjem alleati biex jiġġieldu kontra l-vjolenza kontra n-nisa u b'mod partikolari l-adeżjoni għal konvenzjoni ta' Istanbul. Eh, Aħna napprezzaw il-proposta mill-Kommissjoni biex ehm, taf assizjiet fuq dan bil-Kunsill qed jiffirma din il- din il-proċedura u aħna tinħejju l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni sal-iskadenza fl-20 ta' Diċembru. Kif tafu l-President tal-Kummissjoni van der Leyen dikjarat biċ-ċar fil-linji gwida politika li l-sobija tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni ta' Istanbul se tibqa' ta' priorità fil-Kummissjoni u l-Kummissarju Dalja għal għall-ugwaljanza eh, dalli ehm, għandha tiffinalizza dan il-proċess kif qalet ehm, fil-smieħ parlamentari tagħha qabel ma ħadet posta. Ehm, Iset tagħmel l-almu tagħha biex tikseb dan lan. aħna nistgħu naraw li hemm poċ qawwi għall konvenzjoni fil-Kunsill, l-Istati membri kollha firmaw il-konvenzjoni u 21 stat membru s'issa ratifikaw ratifikawa. Dakwa poċ qawwi ħafna l-Konvenzjoni Internazzjonali ma nix ninsaw dan il-punt. Iżda sfortunatament eh, eh, hemm xi oppożizzjoni f'xi stati membri oħra li prevjeni il- il konsil biex wassal għal konklużjoni fuq is-ħobija tal-Unjoni Ewropea. Smajna qabel l-oppożizzjoni titratta l-interpretazzjoni ħażina tal-kunċett tal-ġeneru li l-konvenzjoni hija bażata fuq il-miskonzjonijiet u miskonċezzjonijiet qed jintużaw anki kontra l-Unjoni Ewropea fi nifisha biex jattakkaw il- l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-azzjoni tagħha ehm, fuq il-vjolenza eh, għabbażi tal-ġenru bekk importanti ħafna li illi niġildu l-mizinformazzjoni u natu tweġiba għal għal dan l-argumenti u jiena naqbel mal-kollegi mill-Konvenzjoni ta' Venezia li dan huwa essenzjali. Il-Komissjoni diġà ħadmet mal-Konsil eh, tal-Ewropa u anki mal-Koalizjoni tal-NGOs ippreżentati mill-Rene u qed inkomplu f'dan ix-xogħol. Iżda anke mill-punt tal-azzjoni, mill-att tal-azzjoni, aħna wkoll konxi li jista' jkun diffiċli li illi ntemmu dan li jkollna l-isħobija tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni nafu l proċedura tal-adozzjoni tal-Kunsill u s-sitwazzjoni fil-Kunsill. Bekk jekk dan ma jkunx possibbli għandna mandat mill-President tal-Kummissjoni biex nisploraw eh, modi alternattivi eh, biex ngħinu dawn il-vittmi tal- bil-violenza domestika u għabbażi ta' ġeneru anki fil-gwatta definizjoni ta' ċerta violenza għabbażi ta' ġeneru u bekket nistudjaw dan il-punt u koll u xtaqt bis nikonferma l-impen għawi ħafna tal-Diġi Ġustizja tal-Komissjoni biex namlu dan eh, kif suppost u insejħu il-nafu il-Komitat tal-Parlament huma Eh, jappoġġawna u anki l-Presidenza Finlandiża għandha impenn qawwi wkoll u nirringrazzjawkom ta' dakollu u qed nistennew naħdmu mal-Presidenza ehm, li jmiss fix li ġejjin. Grazzi ħafna, grazzi lill persuni kollha li tkellmu din in-naħa tal-podium nirringrazzjaw il-relatriċi wkoll il-Sinjor Kokolari u oħrajn u issa nagħtu l-kelma lill-membri li jraw interess billi ollow idejhom jew juru karti. E, il-punt hawnhekk huwa illi l-iskadenza hija skeda ta' passoltu sal-sitta u nofs u dan ifisser illi jekk naqbżu ħafna dan il- dan il-ħin se nispiċċaw waħedna għax l-interpreti se jitilqu u bekk se jkollna eh, nitkellmu bl-Ingliż biss u bekk nissuġġerixxi li eh, tatuna mistoqsijiet ta' minuta malajr malajr biex ikonna eh, tweġiba malajr malajr mill-persuni fuq il-panel hawnhekk. Bekk, um, ismiet ta'kom, inti jismek Kurik, Iva, ħat nota ta' tismek. Fitzgerald ukoll, Iva narak. Nissuġġerixxi minuta biex kull kellim ikollu żewġ minuti biex iwieġeb. Signor Anke, inti kont l-ewwel. Grazie ħafna President, jena se niprofa nitkellem malajr, li importanti però dak li intqal mill-irina irridu nuru biċ-ċar illi jekk l-Istati Membri mhux irratifikaw il-konvenzjoni mhix minħabba problemi legali iżda minħabba rrieda politika u rridu ngħidu għadin għax din hija kwistjoni ta' midja għandi mistoqsija suġġeriment, mistoqsija fil tal-ġbir tad-data u il-Konvenzjoni ta' Istanbul hija essenzjali, ovvjament, u għanna idea dwar eh, flima partijiet tal-Europa din razzja u li mara l-kull 10.000 eh, taħt il-Konvenzjoni ta', Istanbul dina t tintlaħaq diġa eh, għanna mappa naf li dan ma ntlaħaqx fil-reġun tiegħi u suġeriment suġġeriment l famu libe illi norganizzaw laqa interparlamentari mal- mal-MEPs mill-istati membri differenti biex naraw ratifika u naraw kif għaddejja u naraw fil-parlament il-nisu ma impenjati sew lejn ratifika u tajjeb li naqsmu l-idea tagħna u l-opinjoni tagħna mal-parlamenti nazzjonali. Grazzi tal-li sammejt mal-ħin. Sira Thank you very much. Grazzi ħafna, President, u grazzi lil oraturi kollha l-kontribuzzjoni tagħhom u mod speċifiku l sul kujjer eh, tal-fatt illi ċaħat l-aħbarijiet follows u l-miti fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul jien għandi mistoqsija pjuttost legali relatata mal-fatt li pajjiżi Slovakkja ma ratifikatx għadha l-konvenzjoni u ġimgħa li għaddiet il-Parlament vota r-riżoluzzjoni biex isaqsi lill gvern biex jirtira l firma mill-konvenzjoni u għalhekk insaqsi. Għan immaġinaw sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea illi tagħmel parti mill-konvenzjoni minkejja xi wħud mill-parlamenti nazzjonali jew l membri ma ratifikawiex ikun possibbli li ma tip ta' problemi eh, jinħolqu għall-implementazzjoni forsi nsaqsi lis sinjura Sistoni jew rappreżentanta tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sinjura Fitzgerald. Grazzi ħafna tal-prezentazzjonijiet kienu ta' għajnuna kbira. Punt ta' malajr. Dak li qegħdin naraw proġezzjoni inkredibbli fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul u jaqbel naqbel mal-kollega għandna bżonn ngħidu li din hija kwistjoni politika u meta neżaminawhom dawn il-perspettivi f'dettall ma jkunux jistgħu jreġġu u għalhekk nasbu li qegħdin nitkellmu pereżempju fuq dawk li jixtu it-tibdil fil-klima, imma qegħdin naraw l-istess ħaġa fuq vjolenza domestika dan huwa sessiżmu fl-eruq tas-soċjetà. U għalhekk għandna bżonn li jkollna livell pjan ta' livell għoli ta' implementazzjoni għandna bżonn ta' dan il-pjan raġunijiet differenti kif ġew msemmijin mir rappreżentant tal-Venice Commission illi tkellem naħseb jiena tajjeb ħafna fuq dak illi nistgħu nagħmlu fil-futur. Għandna bżonn ta' pjan illi jkollu tmexxija tal-partijiet tagħna, mod partikolari fil-pajjiżi fejn mhux il-każ issa, u għalhekk insaqsi x'qed jiġri eh, għal dawn in-nisa illi huma qed jesperimentaw il-violenza mill-pajjiżhom ma jistgħux jaċċettaw li hemm dan it-tip ta' violenza u lek għandna bżonn neżaminaw l-affarijiet u nibqgħu impenjati. Grazzi ħafna, Signora Alver. Iva, grazzi ħafna tal-prezentazzjonijiet kollha ġint qal illi danu dinja xejra importanti, tendenza importanti eh, minn forzi reazzjonali, retoriċi illi jiċudu l-violenza eh, skont il-ġenru jibatu messaġġi illi jizvijaw, speċjalment kontra popolazzjoni ta' Eh, migrazzjoni jew kategorija soċjopolitika fqira u għalhekk għandna bżonn ngħidu kemm huwa importanti l-ġbir ta' data u jekk ix l-intenzjoni wkoll illi jkun tabulazzjoni aħjar speċjalment fuq eh, profile soċjoekonomiċi tal-vittmi għax ma tantx tidher fl-istatistika tagħna u dan jista' jgħin nittamaw biex nevitaw dan it-tip ta' bias u nittamaw li jkun hemm armonizzazzjoni fil-pajjiżi differenti. Meta nittrattaw violenza kontra il-ġenru ġifieri dan jista' jwassal għal ftehim imtejjeb kif il-vjolenza ġifieri huwa marbut ukoll mal-istatut soċjo-ekonomiku ta' dak li jkun. Grazzi ħafna, Onorevole Azzalani. Iva, grazzi ħafna, President tal-kelma, grazzi eh, l-oraturi kollha, grazzi ħafna rappresentant tal-Venice Commission illi ressaq din il pożizzjoni u din tidher anzi turi kif eh, din il-mowġa ġdida fid-dinja attivament qed taħdem kontra d-dittijiet tan-nisa. Walek insaqsi għal sinjura Rosares fuq l appoġġ moti lill vittmi eh, tal-ilsira moderni. Ġifiri dan huwa l-jasar modern, speċjalment tan nisa migranti u n-nuqqas ta' protezzjoni. Hawnhekk għandna kwistjoni importanti x'nitrattaw għax pereżempju m'għandhomx il-possibilità li jkollhom aċċess għall ġustizzja u għal appoġġ u protezzjoni u lek insaqsi mill-perspettiva tiegħek li huma l-passi konkreti li għandhom bżonn jittieħdu biex nimxu aħjar il qudiem f'dawn l-oqsma, speċjalment meta niġu għan-nisa li jiġu eh, minn nisa ġifiri migranti. Grazzi ħafna u jekk tippermettuli grazzi wkoll għat-tfal tiegħek illi tassaw għandhom imġiba tajba ħafna. Qed joqogħdu attenti u kalmi. Grazzi ħafna Onorevoli Bjork, iva impressjonanti ħafna naraw dawn it-tfal li ġibu ruhom sew. Mela, jiena ħdimt fuq dan is-suġġett tal-Konvenzjoni Istanbul dawn l-aħħar snin u jiena ma rridx nisma' iktar fuq l-omofobija u dan il-cocktail din it-taħlita ta' eh, naċċisizmu fost l-irġiel u għalhekk nixtieq li l-Konvenzjoni ta' Istanbul tkisser dawn il-limiti skont il-ġenru u tagħti drittijiet kollha lil eh, omosessuali fl-Ewropa kollha kemm imma ma nistgħux naċċettaw narattiva fejn dawn il-gruppi issa qegħdin jitqatlu kontra xulxin, ġifidan jagħmel parti minn xogħol politiku tagħna biex inħarsu drittijiet ta' kulħadd u billi nagħmlu hekk għandna bżonn intennu illi dak li tagħmel din il-konvenzjoni l-aqwa strument li għandna x'għandna bżonn ta' bilforsi nħarsu n-nisa u t-tfajliet u jekk l-istati membri jixtiequ jagħmlu hekk fuq vittmi wkoll tal-komunità tal-LGBTI u għalhekk għal dawk il-membri illi jaslu jagħtu protezzjoni bħal din ma set membri huma liberi li jagħmlu hekk u għalhekk naħseb illi jekk nimxu l-qoddim interessat nkun naf mill-Kummissjoni ma hemm ukoll sfidi oħra fil-futur għandna bżonn ukoll nittrattawhom u jekk konna nixtieq insaqsi wkoll jekk nistgħux nimxu l-qudiem hemm seba' pajjiżi għadhom ma ratifikawx. Ħa nagħmlu dan klabb iżgħar meta nintaqgħu sena oħra forsi jista' jkunu ħamsa mhux seba' mbagħad tlieta u mbagħad ikun hemm biss dawk blatama. tama li jibqgħu. Nistgħu nagħmlu ħaġa bħal din bħala strateġija parallela. Grazzi ħafna u issa l-Onorevoli Juri. Grazzi ħafna onorevoli membri jiena niġi mir-Repubblika tal-Slovakkja u hemm kien hemm żewġ voti fil-Parlament Nazzjonali li rrifjutat il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Jiena votajt kontra il din il-konvenzjoni għax ovvjament kif semmejtu intkom m'hemmx definizzjoni tal-ġeneru. U meta ddiskutejna fl-Slovakkja, fuq din il-konvenzjoni u rrifjuta din il-konvenzjoni ma kienx hemm argument bħal dan fuq il-vjolenza u jekk xi ħadd jgħid hekk is-Sinjura Rosales naħseb din mhix ma tikkorrispondix għall verità u għalhekk għandna bżonn definizzjoni ġdida tal-ġenru jkunu nistgħu nirratifikawha għax meta eh, wieħed jispjega l-ħames minuti l-kelma ġenru l-affarijiet mhumiex ċari u mhijiex definizzjoni tajba u għalhekk insaqsi lill-membri tal-panel jekk jistgħux jikkonfermaw illi pajjiżi rratifikaw din il-konvenzjoni għandhom xi rata imnaqsa ta' vjolenza kontra n-nisa u eh, vjolenza domestika, pereżempju fis-Slovakkja u fir-Renju Unit, illi għadha ma rratifikatx il-konvenzjoni għax iċċekkja tu ma narax rabta bejn dawn iż-żewġ affarijiet. Grazzi ħafna. So maybe I can... Daqsek, mela... The interpreters... Daqsek, mela nissuġġerixxi l-interpreti jistgħu jtuna xi ftit eh, minuti oħra għax hemm round ta' żewġ minuti. Naf li sitwazzjoni mhijiex faċli, imma eh, eh, jekk tista' ittina xi minuti addizzjonali għall membri tal-panel biex indirizzaw il-mistoqsijiet li ġew għajmin. Yes, you first. This is stunning.